Bow. L-ewwel net għannom tal-Kunsill is-sur Della Vedova. Bil-mikrofonu qed Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Jiena nixtieq nieħu din l-okkażjoni għannom tal-Kunsill sabiex ukoll nagħmel Eh, eh, nirringrazzjakom għal premju Kalumanjo li rċivejt mela. Il-laqa ta' Kunsil Ewropew ta' Duċembru se jkun hemm żewġ suġġetti ewlenin fuq l agenda il-suġġett tal-investimenti u dak ta' l-Ukrajina. Il-kriżi finanzjarja u ta' debitu l-Unjoni Ewropea ġali ta' terġa' taħseb strateġija ġdida ekonomika għalhekk il-Kunsill Ewropew huwa l-qofol ta' din l-istrateġija. Ehm, l-investimenti bekk se jkunu ċ-ċentru tal-Kunsill Ewropew. L-Ewropa għandha bżonn ta' iktar investimenti. U għatbaqa riserva tal-proġetti ta' eh, dawk il-proġetti li jistaw jitħadmu, proġetti ambizjużi mhux dejjem jisibu il-finanzjament anki meta il-potenzjal Ewropej tagħhom ikun kbir ħafna. Ovvjament, motivi għal din is-sitwazzjoni għax il-kriżi verament kella konsekwenzi fuq il-ġir ta' kulħadd l-operaturi sovrani ekonomiċi u anki l-investitaturi, investitaturi privati. Kulħadd iktar attent, għax ħadd ma jkun ċert mill-profitti imma din situazzjoni ma tistax u m'għandix tibqa' għaddejja. Wieħed mill-għanijiet ewleni tal-Kunsill Ewropew huwa sabiex nerġgħu nġibu ċertu fiduċja anki biex insaħħu il-qafas tal-investimenti fl-Europa. Il-Kunsill Ewropew se jagħti direttivi, orjentamenti wkoll fuq għall-osma prinċipali. L-ewwel net se jkun hemm fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi. Dan il-fond se jkun bejn l-2015 u l-2017 jintuża għal dan lan. Ovvjament rridu naħdmu aħna kollha l-istituzzjonijiet press li għandna aħna koll leġislaturi u rridu u koll naħdmu fuq il-proposta leġislattivi sabiex dawn l-investimenti jkunu diġà jimbdow fl-ewwel nofs tal-2015 li IB ukoll se jkoll tuża il-risorsi propji. Jekk aħna nkomplu b'dawn ir-riformi strutturali u anki l-konti pubbliċi li dejjem insaħħuhom ikun hemm iktar tkabbir. Dawn huma l-affarijiet tal-bidu qabel it-tkabbir. Ma jistax ikun hemm investimenti jekk ma jkollikx il-finanzi pubbliċi li jkunu fuq saqajhom il-ċertezza u anki l-kwadru fiskali. Mbagħad jekk ikun hemm dan din l-ispirtu favorevoli l-investimenti jsegwu. Hawnhekk għandna rwol ta' kolleġilatur li se jkun ukoll importanti ħafna sabiex eh, il-qafas normativ aħna nsaħħu hemm programm ambizzjuż sabiex aħna anki l-liġijiet inkomplu nsaħħuhom. Il-Kunsill Ewropew ta' għada se jagħti direzzjoni politiċi u se jiddefinixxi prioritajiet skont ir-responsabiltajiet li insibu ġifieri fit-trattati. Dawn il-prioritajiet issa kif se nitraduċuhom fil-ekonomija jibqa' dejjem responsabilità tagħna. Tajjeb li l-Kunsill u l-Parlament jieħdu l-impenn ta' malaj sabiex riżultati li qed jistennew ċittadini jaslu il-fatt li il-Kunsil se jkun preżenti anki għall-Latvja li ġejjin warajna se nagħmlu l-almutana sabiex dawn l-investimenti, dan il-qafas investimenti verament kun b-risultati tajbin intom se u wkoll biex naslu għal dan kif orejtu meta kien hemm xi ġimatilu l-pjan dibattitu tal-pjan tal-investimenti għall-Ewropa li ġi suġġerit mis-Sur Juncker Sinjuri, debuta nixtieq jiena nagħlaq naċċanna l-Ukrajna fejn is-sitwazzjoni għadha verament ħażina dejjem affarijiet li ħażbuna dan il-konflitt u naf li ħafna membri ta' dan il-Parlament jazbuha bħalna l-Kunsill Ewropew se jkompli isegwi l-iżviluppi li qed isiru huwa les biex jaddotta ċertu inizjativi jekk ikun hemm bżonn. Kif tafu din il-ġimgħa Federica Morgarini dil-ġimgħa marret Kiev u din se tgħidilna x-ġara ġifieri f'din iż-żjara tagħha. Il-poplu ta' l-Ukrajna jixtieq jara riformi politiċi u ekonomiċi u aħna hemm bżonn nejnu dan il-gvern anki f'dan il-proċess ta' riforma tal-pajjiż. Jiena nistenna bil-ħerqa biex nisma' l-opinjoni tagħkom li ovvjament jiena dduhom il-President Tusk qabel għada u il-President se jkun fil-plenarja tagħkom ta' jannar. Grazzi. Kalli għattu tisimawni. Grazzi. Issa għal-Kommissjoni il-President Juncker. President, Signori, jiena Huwa onura li li nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni qabel il-laqa ta' għada tal-Kunsill Ewropew. U nixtieq ukoll ngħid il daw li ġew hawnhekk daqshekk mieni li il-President jgħid li m'hemmx problema anki meta ma tkunx qed tisma' xi kultant dejjem ikun hemm il-punti. Iva, il-messaġġ tal-biraħ għaddej kullimkien fid-dinja. Meta aħna nqisu il-Kunsill Ewropew, l-ewwel net rridu noħdu approċċ di tal-investimenti u rridu verament insaħħu l-klima tal-investiment fl-Ewropa u rridu nejnu u kol l-Ukrajna biex tistabilizza situazzjoni fil-vant anki għal-isfidi għal-reforma. Aħna rridu nikkonċentraw sabiex dawn l-anijiet verament daħlu għan fis-seħ. Ħalli nibda billi insemmi l-approċċ il-ġdid issa għall-investimenti. Fit-28 ta' novembru l-Kummissjoni prezentat il-survey annwali tal-2015 dwar il-pakket tal-investiment ta' tkabbiru ta' xogħol. Dan l-approċ huwa bażat fuq tliet pilastri li it-tlieta jridu jitħadmu fl-imkien u Ovvjament, umma l-istituzzjoni u l-istati membri li jridu u seguhom sabiex naslu għal riżultati tajbin li kollom effett fuq medda twila ta' żmien li aħna natu smin tal-qoddim l-investimenti, riformi u anki responsabilta fiskali għal dan il-konsolidazzjoni fiskali. Mela, dawn it-tlet punti nixtieq li nitratom wieħed wara liħor l-ewwel net għandna bżonn inkoraġġiment eh, biex verament aħna nagħtu smin tal-qudiem l-investimenti biex ikun hemm investimenti sostenibbli. Din hija l-ewwel prijorità tal-Kummissjoni. Eh, u l-investiment huwa importanti ġifieri anki għal kompetitività fuq medda twel ta' żmien. Illum qed nitkellmu fuq 15% meta nqablu mal eh, żmien ta' qabel il-kriżi il-pjan ta' investiment tagħna meta prezentajni ulkom fis-26 ta' Novembru ħloqna dan il-font tal-flimkien mal-EIB għall-investimenti biex ikun hemm investimenti privati pubbliċi fl-Ewropa li ma jistawx jiġru kieku ma minnix dan ħadniex dan l-orientament. L-idea ta' dan il-font huwa li investi eh, f'dawk l-istati membri li l-iktar sofrom il-kriżi hemm ħafna oqsma imma iridu ovvjament jintużaw l-aħjar strumenti għal proġett l-infrastruttura tal-edukazzjoni, l-enerġija, l-enerġija tal-rinnovabli u anki l-kura tas-saħħa high-tech. Tistaw intom forsi tifmu, mm, President tal-Parlamentu tal-Kunsil, jiena ma nistax nimpenja ruħi għal finanzjament ta' proġetti speċifiċi. Kull proġett irrit jiġi studjat skont il-vijabilità ekonomika. Hemm lista li ġiet ippubblikata mit-Task Force il-ġimgħa l-oħra. Insibu iktar minn 2000 eżempju ta' dawn il-proġetti mhux kollha huma vjabbli ekonomikament, imma hemm ħafna proposti interessanti, per eżempju l-infrastrutturi, l-enerġija fil-Finlandja, fil-Stati Baltiċi, l-edukazzjoni fl-Italja, l-isptarijiet fil-Belġu, biex inti komedija ta' malaj. Sabiex nwaqfu il-font għanna bżon għat legali li jiġi adottat fuq livell ta' deċizjoni Il-Komissjoni diġa kienet għamlet se tagħmel proposta fl-jannar li ġej u nisperaw li matul ir-rebija din tiġi adottata. Sabiex il-font sa' nofsi sena dila jkun diġa jista' jopera. Sabiex aħna nkunu sawna l-riżultati l IB għanna bżonnu biex jibda ċertu xogħol bil-fondi tiegħu stess fil-bidu ta' sena d-dieħla. U li IB qed jaqbel għal din l-edeja bażika. Smajna ħafna fuq il-kifu kombe li stati membri jistaw jikontribixu għal dan il-font. Dan huwa font li jista' jkun autonomu, self-standing Imma ovvjament jekk jikontribwixxu l-istati membri jkun aħjar. Diġà kien hemm xi stati membri li raw li għandhom interess għax qed jaraw li jista' jaħdem u jien qed nistenna proposti konkreti fuq dan. U nisperaw li fil-Kunsill Ewropew ta' għada insibu xi stati membri li juru l-intenzjoni li kontribwixxu għal dan il-font. Issa eh, eh, m'għandniex bżonn nkomplu bil-klim eh, biss, jien għandi bżonn il-flus. U dawn il-kontribuzzjonijiet kapitali u l-kontribuzzjoni tal-finanzi pubbliku eh, skont il-pat ta' stabilità u ta' tkabbir. Aħna se jkonna linji gwida dettaljati f'jannar għalikom. Nixtieq u ukoll sabiex nigarantixxu dawn il-proġetti li jintazlu id-deċiżjoni ta' investimenti jridu jiddependu fuq il-vajabilità ekonomika u politika ta' kull proġett. Mux se kunem xi priallokazzjoni eh, ġeografika jew settorjali, imma se jkun hemm ukoll ċertu parametri ta' natura teknika sabiex l-awtoritajiet f'kull pajjiż ikunu jistgħu jippreżentaw proġetti ta' stoffa vjabbli u proġetti wkoll um, l-imsieħba kollha jkunu jistgħu jkollhom aċċessa dawn il-proġetti b'mod effiċjenti. Se jkun hemm proposti konkreti biex insaħħu l-investiment, l-ambjent tal-investiment biex inneħu dak li għadu jxekkel fis-suq tal-investiment. Umbagħad għandna wkoll bżonn ta' riforma, riformi strutturali. Erġaw ftakru eh, fit-triangolu li jiena kont prezentajt il-kon fuq il-pjan tal-investimenti, riforma strutturali, il-konsolidazzjoni tal-budget u kol. Dan it-triangolu għandu tlet punti tiegħu jaħdmu fl-imkien u mhux kontra xulxin aħna kanna riżultati tajbin diġa fl-isforzi kollettivi tagħna biex innaqsu id-deficit tal-budget. Madana kollu il-deficit pubbliku fċertu stati membri għadu oli. U ovvjament dan u kol ixekkel il- eh, jew ġija l-investituri privati għodu ftit lura ma jinkoraġi xijom xina nistenna li l-Konsil Ewropej ta' għada li jati l-appoċ sieħ li kommissjoni biex din tkun tista' timplementa dawn l-elementi kollha li semmejt. Jina nistenna wkoll il-Kunsill Ewropew jaqbel għall-użu ta' eh, strumenti finanzjari għall ċiklu tal-programmazzjoni li jmiss biex ikun hemm użu effiċjenti u iktar intelligenti tal-fondi pubbliċi u l-impatt tagħhom. Jiena nistenna bil-ħerqa ukoll għall appoġġ dejjimi tal-Parlament, President. Eh, l-punt liħor fuq l-agenda ta' għada għandu jikonċerna l-Ukranja. Il-gvern il-ġdid ta' dan il-pajjiż ġie elett minħabba l-aġenda riforma ta' tiegħu. Rajna ftajim ta' koalizzjoni u anki l-pjantazzjoni tal-gvern. Irridu nilqaw id-determinazzjoni tal-gvern biex verament iwettaq riformi politiċi u ekonomiċi aħna l-entitajiet tagħna rridu dejjem inkomplu nejnu il-xogħol ta' dan il-gvern. L-isfidi huma kbar ħafna. L-ewwel net f'Lugansku Donetsk irid ikun hemm il-paċi f'dan l-aħħar ġimgħa rajna li l-vjolenza naqset imma issa rridu nimxu lej et waqfin mill-ġdid. L-armi rridu jintesgħu u l proċess ta' paċi jrid ikompli, jridu nagħmlu l-almutana sabiex sitwazzjoni fil-Ukrajna tal-Vant tiġi tkun iktar stabbli biex anki l ftejn ta' Minsk jiġi implementat. L-Ukrajna edha dejja minn riċessjoni qawwija ħafna minħabba problemi strutturali u makroekonomiċi. għalek dan il-kuntest tan diffiċli l-Unjoni Ewropea tat għajnuna finanzjara li qatt ma rajna bħala dil programm ta' assistenza makroekonomika. Il-total huwa 760 miljun f'self fuq medda twila ta' żmien tajnihom biss f'xarej flimkien mal 600 miljon ta' euro li konna diġa tajna. 250 miljon oħra nistaw intuħan fil-bidu tal-2015 jekk il-kondizjoni tal-linji tal ta' politika jintlaqaw. Imma l-Ukrajna se jkollha bżonn iktar għajnuna. Il-financing gap ta' dan il-pajjiż eh, l-studju tiegħu sar mill-IMF u se jkollha bżonn 15 il biljun ta' dollari Amerikani ma dak li diġa huwa pjanifikat l-Unjoni Ewropea tista' tgħin sakemm jippermetti l-baġit tagħha u il-kapitlu fil-budget għal dan diġa użajnieħu ma tantx hemm marġni ta' manuvra jekk nużaw dak li għandha dispożizzjoni għall-Ukrajna ma jibqalna xejn biex nindirizzaw il-bżonijiet li jistaw jinqalaw fis-sentej li ġejjin għalhekk hemm bżonn li talba tal-Ukrajnina ta' żewġ biljun ta' euro jridu naraw kemm fejn se nġibuhom daw l-istati membri, peress l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel dan l-istati membri jridu jikkontribwixxu u jtuna iktar flessibilità fil-budget il-gvern u kol irritu jizgura li jkunem il-provista tal-elettriku ta' dan il-pajis. Rajna li fl-axħar ġonata ta' ottubru l-ftejim li sar l-Ukrajna diġa għanda biljun metru kubu tal-gas li kienet ordnatu li waslila fil-5 ta' Deċembru. U aħna dan il-ftejim se nkomplu naraw li jidħol fis u ninkoraġixxu l-gvern tal ukrajina biex il-gass mir-Russja kol f'jannar u frar ikompli jasal. Dawn kienu l-affarijiet li xtaqt jiena naqsam magħkom qabel il-laqa għada u naraw x'se jiġri kif se jiżvolġu l-affarijiet għada u l-responsabiltajiet li se jerfaw l-istati membri. Grazzi ħafna. Grazie tassew, Sir Juncker. Fisem il-PPE, il-President tal-Grupp, il-Sur Manfred Weber. Kollegen, wir sind in der Adventszeit. Kollegi, President tal-Kommissjoni. President tal-Presidenza. Nistaw nesprimu il xewqa tana situazzjonijiet bħal dawn. L-ewwel xewqa tagħna inħallu għarajna dibattitu dwar l-awsterità għal xar, għal xur, għal snin inna namlu dan id-dibattitu. Immissa Jean-Claude Juncker tagħna dawn il-proposti biex aħna provaw nelbu dan id-dibattitu. Jider illi hemm xi problemi bil-kanali tal-interpretazzjoni jgħid Sur Weber il-kanal Taljan. Nishti, il-President, nishti nistaqsi jekk il-Taljan ux qed jinstema. Il-kabina Taljana kollox sew tajjeb is-Sur Weber. L-ewwel punt, il-pakket ta' investiment Jean-Claude Juncker ressa metodu ġdid kienna dibattiti intensivi mhux qed jiġġenera id-dejn imma jimmobilizza kapital ġdid għandna dawn 315 biljun euro hawnhekk u qed nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu bħala Ewropej. Issa huwa fidej il-Kunsill li jiddeċiedi il-mazz fidejh irridu illi nkunu nistgħu nagħmlu l-kontributi tagħna biex nagħtu din l-ispinta u nixtieq li ħafna pajjiżi f'dawn il-jiem li ġejjin jgħidu biċċar li ħajatu l-kontribut tagħhom u dan qed ngħidu l-pajjiż tiegħi il-Ġermanja. Tkun xi ħaġa tajba jekk il-Ġermanja jagħtu xi kontribut biex jappoġġaw il-pakkett ta' investiment pass importanti li aħna nistgħu nieħdu biex nelbu il-faqar. Nixtieq ngħid li ħaġa tajba li ħajbi ħajkun qed jieħu deċiżjoni. Għaliex meta jitresqu l-proġetti mill-istati membri meta dan jikorrispondu għal lista ta' xewqat minn flok lista ta' prioritajiet li aħna fil-fat neħtieġu għal ġejjeni tal-Ewropa. Bekk hija ħaġa tajba li lajba ħajkun qed jieħu deċiżjoni. Imbagħad it-tieni parti għandax taqsam ma' dawk li jridu aktar flessibilità, jridu aktar żmien u jridu jistennew sa' Marzu, Franza u l-Italja pereżempju. Brussel qed jieħu qed jagħmel din il-mossa ma' din jastedina biex isiru l-investimenti strutturali li tant huma meħtieġa. Din il-mossa għandha tiġi aċċettata. Qed l-ikbar pajjiż l-Unjoni Ewropea, Franza. Et jinkwetana. Għaliex? Għaliex jekk aħna qed nitkellmu dwar il-ħwienet li jiftu daqsxejn aktar, in-nar taħat biex it-turisti jkollhom opportunitajiet akbar, dan mhux ħajsolvi il-problemi strutturali kbar li Franza għandha, hemm bżonn ta' aktar sforzi biex nassiguraw li t-tieni l-ikbar potenza ekonomika fl-Ewropa tkun tista' tħejji ruha għall-isfidi tal-globalizzazzjoni. Aħna mħazbin, inkwetati, minna jħbib, b'saħħithom l-Ewropa mhix ħajkolla ġejjieni. Għaziz kollegi nixtieq nirreferi għal kwistjoni oħra f'dawn l-aħħar. Jiem kellna diskussjonijiet fit-Trojka dwar il-Greċja Meta narawx qed jitolbu mill-Greċja l-imsieħba Ewropej, il-Greċja u pajjiż li għamel ħafna, stinka, imma qed nitolbu ħafna minn għandhom. U bla post tal-Ministri eh, tal-Finanzi Franċiżi u Taljani x'qed nitolbu mill-Greċja u x'qed nitolbu minn Franza. Ma nafx, nistaqsijen qed nitrattaw eh, l-istati membri tal-Unjoni Ewropea b'mod ġust, b'mod ugwali, din hija mistoqsija li bħala Ewropej għandna nistaqsuha il-mossa tal-Kummissjoni għandha tiġi aċċettata. Xtieq li kieku eh, Ġermanja tikkontribwixxi wkoll u Franza tibda ir-riformi strutturali. Dan jagħmel tajjeb lill-Ewropa. Fil-xhur li ġejjin ħankun qegħdin naraw x'inhu mal-punti ewlenin dwar il-fondi strutturali għaliex tittieħed deċiżjoni, trid tittieħed deċiżjoni dwar il-ġejjini tal-Ewropa f'din l-għamla. Il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, il-PPE, ħajappoġġa sforzi li saru Missur Timmermans, li ħajsiru Missur Timmermans biex nifukaw fuq l-iktar affarijiet ewlenin. Is-Sur Franz Timmermans għandu l-appoċ sħiħ tagħna. U xinejdu dwar it-tassazzjoni, kwistjoni kontroversjali fost soċjalisti, irridu proposti tajbin imres għalix aħna nafdaw li l-Sur Moskofiċi Soċjal Demokratiku wkoll aħna nafdaw li aħna li huwa ħajfassal proposti tajbin u tkun xi ħaġa tajba li kieku is-soċjalisti jafdaw l-kummissarju daqs kemm qed nafdaw ħaħna. Imbagħad hemm kwistjoni oħra, it-TTIP. Qed nieħu gost li kien hemm fl-Awstralja dibattitu mal-Amerikani biex il-proċess ħaffuh daqsxejn jista' jkollna xi data ta' mira l-2015 per eżempju, it-tmim tal-2015 Fil-kuntest tal-kummerċ globali aħna rridu namlu progress. U joġobna l-fatt li l-Kunsill qed jieħu impenn biex jagħmel progress f'dan ir-rigward. Hemm punt ieħor li jinteressanna Sera politika attwali li żviluppi fl-Ukrajina u r-Russja il president tal-Presidenza tal Taljana diġà għal dawn il-punti. Ir-Russja iddeċidew li jżidu rata tal-interess minn 16-17% dan ħajstaġna il-klima l-investiment intern. Ir-rubel il-bieraħ stabilizza iżda qed ikompli imajna. is jiet jidher li qed ikollhom impatt. Aħna maħniex kuntenti imma rridu li sur Putin u l-Russja ngħidulhom li d-direzzjoni li qabdet ir-Russja mhijiex dik it-tajba maw li dawn l-iżviluppi juru l-affarijiet biċ-ċar din il-mossa tal-Unjoni Ewropea eh, din lit ta' paċi li l-Unjoni Ewropea tat li Russja għadha hemm aħna rridu li Russja tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi internazzjonali wkoll. Grazzi. Anna, bosta tal-bit għal-karta blu. ħanniħdu għom għahda wara l-ar, Senjora Beres, tistix tistaqsi mistoqsija Sur Weber? Grazzi, President, Sur Weber, inti qed tistaqsi trattament ugwali u jiena favur dan, naqbel miegħek. U x'taħseb mill talba ta' riformi li tistgħu jistgħu jagħmlu pajjiż li inti tafu sew, ix-xogħol il-ħadd pereżempju, ix-xogħol fost in-nisa, il-ġlieda kontra l-faqar u xi twieġeb għal Mario Draghi meta jistaqsina dwar il-kwistjoni tal-domanda aggregata tal-Istati membri u il-kapaċità ta' surplus li iżid din id-domanda fuq livell Ewropew. Sinjora Beres. Sinjora Beres, jiena <coughs> ngħidlek li f'dawn l-aħħar snin ir-riformi strutturali ġew implementati f'ċertu nħawi fl-Ewropa, fl-Irlanda, fil-Greċja, fil-Portugal. Jekk naraw xinu marati ta' tkabbir fl-Ewropa bħalissa tista' tinduna li dawk il-pajjiżi li kellhom il-kuraġġ li jagħmlu tkabbir huma dawk li qed jixprunaw it-tkabbir. Il-mistoqsija tiegħek inutli dawk li qed jiġġieldu l-faqar huma dawk li kellhom il-kuraġġ li jinvestu fir-riformi strutturali biex bekk pajjiżhom ikollhom ġejjeni qudiemu. Fisem soċjalisti is Pittella. Grazzi President illum. 17 ta' Deċembru edin infakru anniversarju. Erba snin ilu fl-2010 Sazuh mit-Tunezija Muhammed Bouassisi ta' n-nar lilu nifsu. Min dan l-avveniment faqet ir-rebbi jarbija kellu 26 sena dan iż-żazuħ u dakinhar kien telef l-impjieg tiegħu. Mingħajr impjieg. Wieħed mhux biss jitlef l-introjtu, sors ta' introjtu, jitlef id dinjeta ir-raġuni għaliex qed jgħix, għaliex Ix-xogħol huwa sal-mura tal-ġisem jagħti sens il-ħajjitna. Kull seja mit persuna fl-Ewropa titlef l-impjieg tagħha. Dan dan huwa dinja bħal xi ħaġa li aħbar li ġejja mill-gwerra. E, imma jiena mhux qed nipprova nintoġob bil-kliem jew ħan irreaġixxu bis-saħħa inkella ħaġġorna id-disperament ħajġorna miegħu l-għadab ta' dak li mandux jitlef għaliex diġa telef id-dinjeta tiegħu hija din l-Ewropa l edbati u dan ngħidu l-Onorevoli Della Vedova. L-Kunsill Ewropew ta' għada għandu jitkellem dwar din l-Ewropa li qed issofri l interventi tiegħu qabad direzzjoni tajba bil-pjan ta' investiment. Edin nimxu fid-direzzjoni tajba, President Juncker. Għanna napprezzaw, Iva, it-tifsira ta' dan il-pjan li qed tipprova taqleb ix-xejra u importanti li jkollna fond ta' investiment Ewropew. Manfred. Din hija l-priorità reali. Ejjew ma noqogħdux ninħlew wara wara l-numri fuq iċ-ċifri fuq il-kontijiet ejja jew naħsbu f'min qed ibati. U għal dawk li mhux qed ibatu għandhom bżonn l-investiment, it-tkabbir, is-sostenibilità u x-xogħol. Issa għanna bżon ta' segwitu għal dan il-pjan. U dan irridu namluħ peffa, bċarezza ta' dawk li huma l-miri tagħna. Il-fond il-ġdid irrid jiffoka fuq l-iktar investimenti ta' sogru u ċertu setturi semmihom il-President Juncker. L-aħjar risposta ta' għallima u għal dawk illi jaħsbu illi rridu niġildu l-bidla fil-klima, rridu nsibu risposta billi niffinanzjaw proġetti li jakkompanjaw din il-bidla enerġetika fl-Ewropa għanna bżon ta' pjan aktar b'saħħtu b'aktar rizorsi. U għalek irridu l-appoċ tal-Istati membri, irridu nafsu, insusu wara l-Istati membri biex jgħatu dawn il-flus ġodda fil font jgħatu l-kontribut tagħhom għamel sew sur Weber illi irrefera u appella lil pajjiż tiegħu. Imma rridu neutralizzaw il-kontributi tal-istati membri f'dan il-kapital, f'dan il-fond. Inkella ħadd ma jkun irid jagħti semu u rridu niftħu id-diskussjoni dwar in-neutralizzazzjoni tal-kofinanzjamenti tal-istati membri għal proġetti li huma finanzjati mill-fond tal-investiment. U l-komunikazzjoni dwar il-flessibilta li qed tiġi mfassla tista' tkun iva l-okkażjoni biex nindirizzaw is-suġġett tal-inċentivi li għanna natu lill-istati membri li jimpenjaw ruhum biex jappoġġaw l-investimenti da dan il-pjan. Biex titwettaq dan kollu l-Kummissjoni jeħtiġila l-appoġġ tagħna, l-appoġġ ta' dan il-Parlament. U aħna ħanibqgħu warajkom, mhux ħanħallukom taqtfu raskom u mhux ħandajfu l-Kummissjoni kif irrid xi ħadd li l-in minn din Laura u anke wis probabli hawn ġew. Iżda anka intom ma tridux tħalluna. Infendu għarrasna, weħidna il-Parlament irid ikun involut fl-approvazzjoni u fit-tfassil tal-fond il-ġdid strateġiku. Irrit isemma leħnu fuq dik li hija tmexxija gvernanza tal-fond. Il-Kunsill Ewropew irrid jitkellem mal-Ewropa li qed bati li qed issofri qattu fil-bidu. Iżda qed nara xi sinjal xejn sabiħ li ma naċċettawx. Li kif jinsabu l-affarijiet bħalissa fil-programm ta' ħidma ma tantx qed titkellmu dwar l-evażjoni tat-taxxa u m'hemmx riżorsi biex niffinanzjaw l-investimenti li joħolqu l-impjiegi. Imma qed nitilfu, qed nitilfu ħafna biljuni Din hija Ewropa li hija b'saħħitha ma' dajfin u dajfa ma' min huwa b'saħħtu. Ewropa li ma rriduwiex. Aħna jinteressan, aħna jinteressan minn dawk il-ħaddiema li huma kompliċi tal-evażjoni fiskali. Dun iġildulhom, irridu niġildu l dawk l-intraprizi qed jevadu t-taxxa, onorevu della vedova, irridu nittrattaw dawn il-punti. Il Tlabna bosta miżuri nirringrazzjaw il-Viċi President Timmerman, President Juncker, il-kollega il Moscovici. Jiena jivaħat nota tal-fatt li l-kollega Weber donnu sasar partitarju, partitarju ta' Moscovici. Aħjar eh, li jinduna eh, tart mill-li għat taħna minn dejjem konna wara Moskovisi u kull kummissarju li irrit jagħmel il-ġit għall-Ewropa. Dal-waqt bieċaj, President. Kif qal il-President Juncker dan huwa bidu ġdid. Jalla ikun bidu ġdid, imma biex ikun bidu ġdid hemm bżonn ta' ħidma intensiva, b'saħħitha, ħidma soda deċiża, grazzi. Sur Pittella. il sinjura Moj għandha mistoqsija. Ma jogħġbok. Presidente. President, l-ewwel net nirreferi għal dak li qal il-kollega Pittella fi diskors tiegħek qed li qed nitolbu iktar flus, flus pubbliċi u mhux tiegħek jew tal-ħbib tiegħek eh, politiċi mit-teżor Taljan Inti għandek il-wiċ li titlob aktar flus italjani u l-Ewropej li għaddejjin minn menn sħiħ qed jaħdmu għatta bla ħabel biex ikunu jistaw ikampaw fl-Italja faqqa dan l-iskandlu fejn għal snin twal il-partit tiegħek tal-lemin u ta' xelluk sraqtu miljuni minn fuq dar l-immigranti. Sraqtu, mill-Moze ta' Venezia, mill-Expo ta' Milano, sraqtu mill-lejl, il-ħin kollu, minn filodu sa' filaxija, u għadkom qed titolbu il-flus pubbliċi, intkom imiskom tistħu. Aziza kollega, l-intervent u eh, huwa strumentalizzat u memx għalfej nitkellem u nikkummenta. Nixtieq ngħidlek li meta tpoġġi kollox fuq l-istess keffa tkun qed tagħmel ħażin lil dak li huwa tarif għaċ-ċittadini mingħajr sera irrid iħallas mingħajr ma naħfruha lil ħadd b'xorta ħażina jħalli li nisibhom kullimkien u rridu niġġilduhom il-kol kemm aħna. Aħna partit u familja politika kbira li hija impenjata bisħiet dik li hija ġlieda kontra l-korruzzjoni, dik li hija ġlieda għall-mafja, ġlieda kontra l-kriminalità aħna naħdmu għal politika tajba meta titolbu kontribut lill istati membri nagħmluh biex ninvestu aktar fit kabbir u fil-ħolqien ta' aktar impjiegi. Das Wort hat jetzt für die ica e fraktion Herr Vorsitzender. Grazzi fissem li sijar sul kamal. Grazzi tassew, President. Aħna fl-sijar nilqaw il-fat li is-summit qed jitlob, qed jistaqsi l-aħjar mistoqsijiet. L-ewwel kif nistgħu ikon investiment fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea? it net. Kif nistgħu nassiguraw li aħna nappoġġaw lil dak fl-Ukrajina li jemnu fl-autodeterminazzjoni ta' pajjiżhom. Il-kollega mill-Polonja ħajtkellem aktar dwar dan aktar tard. Nilqgħu il-proposti dwar il-fond ta' investiment. Mhux għal kontenut tiegħu neċessarjament imma għax jgħin biex jiskatta dibattitu, mhux dibattitu dwar 315 biljun euro, imma dibattitu dwar aħna kif ħa nisblukkaw it-triljuni ta' flejes privati li jistgħu jiġu investiti fl-Istati Membri biex noħolqu l-impjiegi u tkabbir. Naturalment rridu nwieġbu ċertu mistoqsijiet. Il-fond ta' investiment kif ħajażel li priorità lil ċertu proġetti kif għal Manfred Weber. Il-fond kif ħajamel l-evris tal-investiment privat kif jista' jkollna situazzjoni fejn aħna namlu nazzjonalizzazzjoni tat-telf il-kompetizzjoni l-investiment għanna nibluhom fazzjoni fl-Unjoni Ewropea qegħdin nippruvaw noħolqu suq tal-Unjoni Ewropea eh, fi prodotti, servizzi u kapital. Imma fl-ebda minn dawn is-setturi aħna ma kompletajna ħidmietna. L-aħħar ħaġa, il-suq uniku f'dak li huwa kapital għadu laqqas biss nibet. Ejju ma nitkellmux dwar unjoni ta' swieq kapitali jekk dan wassal biss għall-unjoni regolamentarja oħra, aħna irridu Unjoni li taħdem sew fi swieq kapitali biex il-kumpaniji u oħrajn ma jserħux daqshekk fuq il-banek irridu neħu l-ostakli għall-investiment privat fl-Unjoni Ewropea. Mhux biss investiment privat għal proġetti ta' infrastruttura, imma investiment privat, negozji żgħar, intraprizi, imprendituri biex jibdlu l-idejat tagħhom fi prodotti u servizzi. U għaliex li lebda finanzi mill-bank bħal crowdfunding u venture capital eh, mhux qed jiġu użati biżejjed fl-Ewropa. Ħana tgħidkom eżempju, jiena nuża il-website kokiva kov.org fejn l-intrapriż l-imprenditori minn pajjiżi foqra jistgħu imorru u jisselfu. Jiena u oħrajn sellifna 25 dollaru kull darba l-imprenditori f'dawn il-pajjiżi foqra għaliex jiena nista' nsellef 25 dollaru l-imprenditur pajjiż fqir, imma ma nistax insellef 25 lira stellina l imprenditur f'komunità fqira fil-kostituenza tiegħi stess. Qed naħdem biex insibu traf ta' din il-problema ma eh, flimkien mal oħrajn ma nix bżon ta' l-intervent tal-istat, irridu nużaw il-crowd patch, jew for common cause fil renjonit għalix il-flus emmek edin imma rridu irrida biex nisblukkaw dawn il-flejes. Dunaqdu l-individwi f'daqqa. Irridu bekk inneħħu l-ostakli għal kompetizzjoni tkun fost il-prioritajiet tagħna jdu kunu parti minn programm mifrux ta' riforma. Il-Kunsil ħajtenni l-impenji tiegħu biex indirizza l-isfidi ta' enerġija, jiżviluppa suq uniku diġitali u jikkonkludi il bilaterali ta' kummerċ. Dawn il-kwistjonijiet kollha l-ICR, grupp tal-ICR, nieda gruppi ta' ħidma li ħajres u dejat ġodda. Ġifiri, aħna mux ħanaqblu biss ma'kom imma ħan naffrontaw dawn l-sfidi bli dejat tagħna imma għanut li liġu l-mexxej Ewropej fi Brussell u jitolbu għal kultura ta' kompetizzjoni li tisblokka l-investiment pubbliku, privat, skużawni, imbagħad imorru lura li l-blit kapitali tagħhom u ma jieħdux id-deċiżjonijiet ibsin li huma tant meħtiġin. Ħafna minn dawn ir-riformi strutturali mhumiex popolari u nafu li ħajkun hemm interess moħbil ħajmur kontrihom, imma m'għandniex triq oħra. Fil-pajjiż tiegħi aħna nadottaw riżoluzzjonijiet ikonna riżoluzzjonijiet tal-sena ġdida tiegħi ħajkun li nagħmel iktar eżerċizzju fiżiku imma jew nitolbu lill-mexxija tal-Kunsill biex jadottaw riżoluzzjoni tagħhom, riżoluzzjoni biex jirriformaw l-ekonomiji tagħhom biex ineħħu l-iskila l-investiment u r-rezoluzzjoni biex inaqsu s-saffi tal-burokrazija li huma biex bekk l-imprenditori jkunu jistgħu jħolqu impjiegi ġodda ejjew nittamaw l-2015 tkun sena fejn l-Unjoni Ewropea terġa' tmitt ida għax-xogħol. Nixtieqilkom u nawguralkom is-sena tajba. Herr Kamal, es gibt eine Frage des Herrn Abgeordneten Coburn an Sie. Möchten Sie die? Is-Sur Coburn, jistaqsik mistoqsija, Sur Kamal, jek ti permetti? Kjoġbuk. Mr. Kamal. Sur Kamal, taqbel miej, meta ngħidlek li l-ikbar l-iktar stati b'saħħithom fl-Ewropa huma dawk li mhumiex fiż-żona euro. Per eżempju xi kunċett ġdil din il-Kamra dak tal-kapitalizmu. Għaliex l-Unjoni Ewropea ma tippruvax tagħmel xaħġa ħaġa differenti u mhux tiffissa fuq l-investiment tal-istat. Negozji joħolqu l-impjiegi, mhux il-gvernijiet. U ġalla darba l-Unjoni Ewropea din ħaġa ma tifimix, ma taħsibx sur kamal li nkunu aħjar li nitilqu l-Unjoni Ewropea. Sur Coburn. Sur Coburn. Ikolli ngħidlek li jien kont qed nistaqsi li nnifsi meta tasal din il-mistoqsija u xejn ma bqajt skantat din il-mistoqsija xi ħadd minnkom baqa' skantat biex inkun onest miegħek. L-ewwel mistoqsija li staqsejt Sur Coburn. Għaliex pajjiżi li l-medzona euro jattiraw aktar investiment. Naf illi jinti segwi d-diskorsi tijaj u jiena fi diskors preċedenti tijaj ek għat. Grazzi għal-mistoqsija jiena eh, nisafu xwik għal aktar mill-mistoqsijiet aktar mistoqsijiet bħal dawn minna ħatijak fi snin li ġejjin. Sur Verhofstadt, grazzi President, jiena nishtiq nintervjeni mhux fi rigward tal- Komissjoni imma l-iktar frigward tal-Kunsill. Komissjoni prezentat program ambizjuż X'neħtieġu issa? Rispons ambizjus mill-Kunsill għada u pitada. Ikolli ngħidilkom li jena rajt l konklużjonijiet. ta' fox Tafax, tafax il-Coca-Cola Light, dan huwa Council Light, pala. Muqt jgħidu xej, kważi xej fihom dawn il-konklużjonijiet, l-impressjoni tiegħi mhm. hija li bosta persuni fil-Kunsill Ewropew laqqas biss jafu li l-Ewropa tinsab fi kriżi jekk qed nifhem sew. Aħna nitolbu, aħna nappoġġaw, aħna nistiednu, aħna nappellaw, nitolbu, nistaqsu. E, hija stedina, e, hija stedina b'ġed jieħu sem fil-Kunsill biex tinkun preċiż. Irdu namlu xi ħaġa nieħdu deċiżjonijiet ewlenin dwar bosta punti li jgħinu lill-Kummissjoni biex timxi l qudiem bil-programm ambizzjuż tagħha. Għandi bosta punti. L-ewwel net id-deċidu ma' 28 stat membri biex jidħlu fl-iskema ta' garanzija tal-fondi din hija deċiżjoni mhux nistiednu lil pajjiżi biex jieħdu sem forsi sena d-dieħla le nieħdu id-deċiżjoni 28 stat membru jidħlu fl-iskema ta' garanzija din hija deċiżjoni għandha tittieħed it-tieni net. Memx għalfejn nibdu l-patta stabilita biex namlu dan imma nistaw nagħmluhom permezz ta' regoli li għandna llum. It-tieni net ngħinu lil fond billi ngħidu fuq livell nazzjonali forsi iva eh, jew ma nintaxxawx id-dħul ta' dan il-fond biex ikonna investituri istituzzjonali manka ċittadini normali, ċittadini Ewropej kun jistgħu jinvestu fil-ġejn tal-Ewropa. It-telet net iddeċidu dwar il-kondizzjonalità, iddeċidu eh, fil-Kunsil ta' għada, iva, l-ewwel investimenti ħajmorru għand dawn il-pajjiżi li qed jagħmlu riformi strutturali pożittivi bħala inċentiv pożittiv biex ikomplu għaddejjem dawn ir-riformi. Ir-raba eh, punt, il-pakket ta' telekom, qed ngħidu kif uħorġu mill-kriżi. Għandna il-Kunsill qed jiddeċiedi dwar pakket ta' telekom. Ilu għal xhur fuq il-mejda tan-negozjati tal-Kunsill u x'qed jagħmel pass lura. mish qed tipprova jneħħi charges tan-nur tar-roaming, il-neutralità tan-net u lanqas qed jarmonizza l-politika tal-firxa tal-spektrum. tal firxa tal spektrum tal spektrum huwa pakket li ilu hemm fuq il-mejda tan negozjati għall aktar minn sena biex iva toħol u suq digitali fl-Ewropa il-ħames punt l-ħames ħaġa li dun iddeċidu dwara, it-tieni pakket dwar id-diġital għaliex mill-aktar fis possibbli rridu regolatur wieħed fis-suq digitali nofs il-pajjiżi fl-Ewropa ma jistgħux jużaw Spotify, ma jistgħux jużaw Netflix għaliex aħna m'għandniex regolament, regolatur wieħed u reġim wieħed ta' drittijiet tal-awtur tal-copyright. Il-punt li jmiss ħudu d-deċiżjoni biex tniedu il-komunità tal-enerġija biex il-Kummissjoni ikolla l-appoġġ tal-Kunsill ħalli tkun tista' tagħmel ħidma leġislattiva fl-aħħar net sur Kamal. Is-Sur eh, Kamal għadu ma skoprix il-vantaġġi tal-Unjoni Maquda imma Iva jgħad fid-direzzjoni tajba tkellem dwar is-suq kapitali. Iva, m'għandniex suq wieħed tal-kreditu, m'għandniex suq wieħed tal-ipotekar, tal-mortgages fl-Ewropa jekk ikollok qas f'pajjiż ma tistax tuża biex kollok kreditu f'pajjiż ieħor ta' istituzzjoni finanzjarja. Dawn huma deċiżjonijiet li għandna nieħdu. U mhux dawn il-konklużjonijiet ta' birruhom ta' parsi li narawhom dejjem wara kull Kunsill Ewropew jekk aħna qegħdin naraw x'inhi din il-kriżi, jekk aħna qegħdin naraw in-nuqqas ta' investiment li rajna sa minn mindu feġet il-kriżi fl-2008 dak li jiena nistenna mill-Kunsill mhux biss mill-Presidenza Taljana imma mit-28 stat membru huwa li issa għall ewwel darba huma jieħdu deċiżjonijiet sodi biex jagħtu daqqatit lill-Kummissjoni u biex jgħinuna noħorġu minn din il-kriżi fl-Unjoni Ewropea dan huwa l-kompetu tagħkom il-rikjesta tiegħi. So President, naf li inti dejjem hekk, dejjem hemmhekk, dejjem tiġi mistieden. U jiena nitolbok, għati ibad dan il-messaċ ewlieni għada meta inti tagħmel l-intervent ta' introduzzjoni tiegħek. Herr Verhofstadt gibt eine Frage der Frau. Grazie. Sir, Verhofstad, il-kollega stojt eh, tixtieq tistaqsi mistoqsija, Sur Verhofstad, inti il-President jo ċer tal-Liberali fil-Parlament Ewropew. U um, Peress li qed nitkellmu dwar pjan enormi ta' investiment l-istati u il negozji x'għandhom jiddeċidu il-pjan ta' investiment 350 miljun. Il-għala l-istati jridu jiddeċidu jinvestu l-flus il-settur privat ma jixtieqx jinvesti għax l u huma wis imma l-għala l-istat għandu jinvesti hawnhekk. Il-proposta mhix tiegħi imma tal-Kummissjoni mhux eh, il-flus eh, tal-Istat li ħajjiġi investit imma dak privat. Inti laqas fim tal-proposta tal-Kummissjoni. L-unika ħaġa kienet dak li qed jagħmel l IB u dak li qed jagħmel il-Budget Ewropew kif ukoll kol istati membri huma ti garantixxu l-ewwel jekk eh, investiment jew wieħed minnhom mhix fid-direzzjoni l-ħażina xi ħaġa li vera għandna bżonn. Kulħadd l-investituri kollha istituzzjonali qed jaqblu fuq ħaġa waħda ġifier qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn il-garanziji mill-Istatu u l-Banka l-Investiment Ewropew minn banda u mill banda l-oħra flus privat. U mhux qed nitkellmu dwar flus pubbliku jiena favur il-flus mill-settur privat jiena liberali Grazzi ħafna fissem il-gwe Sinra Zimmer. Grazzi ħafna. Nixtieq jiena l-ewwel indirizza l-Kunsill. Għandi din il-mistoqsija jiena li nixtieq nagħmel dwar se jiġri bidabi l-laqatada wara li l-taqaw il-Ministri tal-Finanzi x'ġara fil-perjodu. Hemm rappreżentanti ta' statu gvern li ħajjitħattu fuq l-investiment sostenibbli fuq bażi soda u joħorġu bi prioritajiet tal-investiment jiena mhux qed narhom dawna u jiena naħseb li din għall kwestjoni l-prinċipali Mr. Juncker jatawnek bħala l- President tal-Kummissjoni meta kien kandidat ippreżenta programm programm li kien se jkopri l-iżvilupp soċjali, ekoloġiku u sostenibli fl-Istati membri u l promozzjoni ta' dawna. Imma ħadd l-impressjoni s-Sinjor Stuk ma femitx eh, il-kontenut ta' pjan ta' investiment għandek raġun sur Verhofstadt. Imma minn kejja nuqqas ta' ftejm ma nistax jiena nifhem il-għala xorta waħda qalet dak li qalet. Mela, qed nisma dan il-messaġġ li l-investiment m'għandux ikun eh, pubbliku ma privat, aħna mexin ftik id-direzzjoni ma nasib din hija problema kbira li l-investiment sostenibbli meħtieġ mhux ħajġi attivat mill-flus privat u għalek jiena vera ma naqbilx maħħa u direzzjoni li jatiħu dan il-program għalek nixtin kunnaf naf minn għandkom li għandkom daqsek fiduċa fil-kapit ta' statu gvern u ta' gvern meta huma qed joħorġu b'dawn il-proġetti ma' proġetti li huma antikwati u Min fejħan iksbu ċertesta li l-persuni ħaj investu sur Gabriel, il-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja, diġa id-diskriva l-situazzjoni pala vudu. U jekk aħna vera nixtiequ l-investiment sostenibli u jekk aħna vera nixtiequ nikkonsidraw il-ħtiġiet soċjali, irridu namlu ħafna iktar, irridu tagħmlu ħafna iktar biex tikkonvenċuna xina minix konvinta b'dan il-pjan. il pjan Ja, smajt li jem tibta kill list u eh, nishtin kunna naf għanda din il-lista fuq l-ambjenti ta' investiment. Jekk, per eżempju, ħannaku direttiva dwar il-lif ta' maternità, il-programmi kif ħaj jibbenefikaw mit-naqis ta' standards ambientali, dawn huma affarijiet li qbilna fuqhom flimkien b'mod demokratiku imma jidir li li dawna tjebu mid-diskussjoni il-program Clean Air dan il-pjan kif se jgħin lil dan il-programm kulħadd li jgħat bil-qeda hawnhekk irid ikun konxu tal-fatt li il list din il-lista mhux se promuovi il-qafas ta' investiment. U fl-aħħar mill-aħħar fl-istati membri ħajitnaqsu dawn l-standards ambientali u soċjali Ma ħajkun l-istati membri ħaj li ħajibatu. Inti ġbart numru ta' proġetti ta' investimenti l għala mal-fundi ta' investiment ma ħarġux għal dawn il-programmi għadhom. Rridu nkunu ċari. Grazzi ħafna. Onorevoli Zimmer, il-membru Van Stoff, xtiq saqsik mistoqsija. Sinjura, xtof donnanda interess partikolari sabiex turi kemmi intelligenti dal-ħodu. Sinjuna, xtof? Jena, għanfim xe għalet Iva għax kella dubbi taħħa ġifir sabiex tajt Iva, forsi jinti ma fimx sewa kif jaħdem dan il-pjan ta' investimentu laqqas Sur Verhofstadt 21 biljun mill fluss pubbliku ħajkun garanzija l-investituri privati għax l-investituri privati ma jishtuqux xie jinvestu forsi huma zina ma jishtuqux għal raġuni differenti inti kint tista' tispjega l-fatt li qed nagħmlu 21 biljun disponibbli u nixtiequ issa naslu għal 66 biljum ħalli l-investituri privati privati għam jinvestu. Sinna xta' Inti ġi tistaqsi din il-mistoqsija li s-sur Lunker mux lili. Il-President, fissem il-ħadar Senior Hams. Mela, eja eh, nimxu daqxej lura l-kontribuzzjonijiet li saru minnant sur Verhofstadt. Fl-abbozza rezoluzzjoni, ċaħġa laqtitni ġifir li l-Kunsill qed jinvolvi ruħu fil-leġislatura l-ġdida u dan il-task ħa jħuħsib dawna u rridu naħdmu fuq il-sfidi, supposta ħna tal-limna għata lezzjonijiet mill-krizi, ma mux qed nara xi sinjali jew indikazzjonijiet li hemm rida partikolari fil-Kunsill li rridu namlu xi ħaġa sabiex il-munita ura namlu għastabli fuq medda twila ta' żmien u l-miżuri kollha li eh, dawna ġew infasla sabiex eh, jiġġieldu l-kriżi dawn għandhom jiġu integrati fl-ekonomija Ewropeja, jekk mhux se jkollna politika ekonomika ċara, ma nistgħux imbagħad fuq medda twila ta' żmien naċertaw li l-monita tibqa' stabbli. Bħalissa l-opinjoni fil-Kunsill hija li ċ-ċittadini mhux ħajaċċettaw din l-idea li mhux possibbli li eh, din l-idea tikseb l-appoċ, per eżempju, il kasta l-Lux Leaks, et nara jiena vera diskrepanza f'dan la bossa rezoluzzjoni għonek peress li għonek. Il-konsekwenzi tal-Lux Leaks għandu jfisser li il-kumpaniji l-gbar jridu ħalsu taxxim fuq il għalek tagħhom. Dawn huma l-miżuri li għandna bżonn u dan se jgħinek terġa' tieħu lura l-fiduċja tal- ċittadini immedjatament jekk ħadd introduċi miżura bħal din jiena nħares lejn riżoluzzjoni tal-Kunsillu meta nqabbel din ir-riżoluzzjoni ma' lista ta' investiment. Qed nitkellmu dwar xi ħaġa enormi ħat l-impressjoni li fiż-żewġ istituzzjonijiet il-Kunsill u l-Kummissjoni li l-opinjoni hija li b'kummerċ liberu u bil-tuħ ta' standard soċjali bil dumping ambientali u b'investimenti fi proġetti gbar fuq skala kbira ħankunu nistaw aħna noħol u postijiet ta' xogħol sostenibli fl-Europa, ma ma nasibx li dan ħajkun il-kas, għalek s sur Timmermans, s sur Juncker se jkollhom bżonn jagħmlu xi ħaġa għandna din il-lista tal-miliet vera twila li ġiet imresqa. Sur Timmermans, jiena sa sabiex tikkonforma reputazzjoni tiegħek jiena nixtieqek dotta proġetti biss taħti dan il-qafas dan il-proġett ta' investiment li vera huma maċxirqa għar għal-wol tagħhom. M'għandniex aħna nitkellmu dwar l-industrija nukleari għax wara erban sejna din l-industrija mhix kompetittiva għatma saret kompetittiva. Jena vera nara ta' dispeċi li l-pjan kollu ta' investiment li dan qed jimtela bi proġetti mill-passat kienet ideja tajba, Iva, imma nitamma li dan il-pjan ħajġi implementat b'mod xira dwar ir-Russja. Għandi preferenza kieku ma' tkellimniex biss dwar l-Ukrajina, ma dwar kriżi vera kbira bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. X'tallimna naħna ma dawn l-aħħar tiem? Mhux aħna biss dipendenti fuq l-importazzjoni tal-enerġija mill-Russja, ma tridu tħarsu wkoll lejn l-era tal-gwerra kbirda. Ir-Russja għandha ħafna relazzjonijiet ma' ħafna pajjiżi għalhekk il-Kunsill mandiċ ċedi l-Moskow, Signora Hams, Sir Etheridge jixti isaqsik mistoqsija. Sir Etheridge. Etheridge, ta' ista. Etheridge, jisimni Etheridge, jajt il-kellim. L-odwa tajba u l-militi tajba, Mela, inti jett li ma tixtiqx titkellem dwar l-industrija nukleari għax tiġi sussidja ħafna, għalhekk inti taqbel mija jġifiri li eh, b'dawn is-sorsi kollha ta' ġenerazzjoni tal-enerġija tant huma ineffiċjenti li s sussidi bħal pereżempju hmm, l-irsitet eh, li jaħdmu bl-enerġija ġejja mirriħ U inti taqbel mi jiġifieri li forsi rridu nżommu ma eh, u nimxu ma l-affarijiet li jagħmlu l-flus u l-affarijiet li jaħdmu fil-pratika. Ja, wenn man in Großbritannien an die jekk fir-Renju Unit inti se temmen fil-kompetitività tal-industrija nukleari mela l-ewwel qabel kollox Inti mhux ħadd titkellem dwar dawn il-proġetti sa biex jiġu provduti sussidi diretti, inti mhux ħadd implementa prezzijiet fissi garantiti għall-elettriku li forsi jista jiġi prodott mill-industrija imma jkollok garanzija l-35 sena u li eh, dan ma jgħax ta' pressjoni tal-inflazzjoni. Iktar islin pajzi pal-Ġermanja u l-ispejjeż involuti hawnhekk irridu nħarsu lejn il-spejjeż involuti. Fissem li jeffed il-sur Natil. Grazzi ħafna, President. Mela, jek nħares lejn l-agenda tal-Kunsill tal-din il-ġimma, donna qed imur lura għall-istess temi tkabbir u postijiet ta' xogħol. Donna ml-affarijiet qed jiġu diskussi kemm il-darba u xejn ma qed jiġi Spanja. Għada bir-rata ta' 50% ta' għat. L-ekonomija ta' Franza vera tmur lura u l-Greċja trid titlaq mill-lura sabiex terġa' tixpruna l-ekonomija tagħha u ovvjament ħafna klim għal xejn minn l-aħjar tal-Ewropa jew l-ar tal-Ewropa jekk tisimgħu li x'nies jitkellmu. U il-pjan ta' investiment ta' Sur Juncker, il-qalba tal-agenda, jekk b'xi maġija ħajsi ħajamel 21 biljun euro li ħajsiru 350 biljun euro sabiex nidħol f'dan l-spiritu ta' investiment, jena ġej infakkar bi Eh, kanzunetta Fairy Tale in New York imma illum qed naraw dil-ħrafa dil-Fairy Tale hawnhekk ta' Strasburgu. Jiena jena naf li inti eh, tħob tixrob, tħob tpejjeb u koll, u ma nittama li tħob tamel l-imħatri u koll. Għax jekk iva jena ħriċ bi pjan iktar realistiku għalli bekk tirdoppja, eh, jew tizdit il-flus tijak bi 15 darma. Mela, European Breeders Fund, ġifiri dina t-ġrija partikolari u um, eh, l-irkantu 15 sa wieħed u bl-isem Holma Dream pala alternativa hemm ukoll tiġi oħra. Il-lejla bisem aħjar u naħseb li inti għandek tażel dina, super fantasy, fantazija, normi. Għalek mela li xaqt ngħid jina hawnhekk il-pjanti ta' investimenti ħolma ekonomika ibbażata fuq l-ekonomija ta' fantazija. U iva, id bastir kien, per eżempju, eh, stimi eh, li nimxu bil-galbu. Imma aħna ma nemnux għax dawnu ma l-istess eurokratiċi li 10 snin ilu għallu li l-ewra għat wasal għat kabbir u postiet ta' xol. Sur Junker mm, l-Europa eh, mux qed terfa' il-pressjoni tal-kompetizzjoni globali u sfortunatament ta' ċittadini Ewropej il-pjan tiegħek ta' investiment Eh, l-ikbar dundjan fuq il-mejda u għalek fuq din il-nota ta' spiritu ta' millet nishtiq najd il-kom il-kol il millet il tajjeb Herr Abgeordneter Natter, es gibt eine Frage der Kollegin Jakonsari an Sie. Sir Natel, il-kollega Jakonsari tixtieq eh, saqsi mistoqsija taċċetta iva. President, eh, Il-membru għalu kif għalli proposti tal-Komissjoni Europjan ta' Investiment eh, l-istess pal-passat imma distors tijak id-ġa smajnieħ u koll ġifiri dak l-umorizmu u b'sensa umorizmu inti proponejt li um, għamlu nħartri fuq iż-żwiemel iktar mill-li fuq l-investimenti ma t-naraw xaħġa ġdida fis-sem tal-grupp tijak it-tra wahda mbidlet. Xinu ma l-proposti alternativi tijak? Inti uh, ma taqbilx ma l-alternativi kolla l-Europa sabiex um, terġa tibda tikber. Meta nis eh, jamlu l-imħatri fuq iż-żwimel xi kultant iva jirbħu imma f'dan il-każ ħadd ma jirbaħ l-alternattiva Ewropa libera demokratika bi eh, stati nazzjonijiet li jieħdu deċiżjonijiet tagħhom imma l-Ewropa m'għandix tkun eh, organizzazzjoni li mhix demokratika li deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kummissjoni Ewropea li tiltaqa' f'sigrit fejn il-demokrazija tiġi mimsija, il-referendum ukoll. Aħna qegħdin hawnhekk demokrazija u libertà għalhekk aħna il-vuċi tal-poplu Ewropew. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete. Fissem il-membri mux affiljati Sur de Graaf. Sur Jung, Kerr ħareċ bi program sabiex it-kabbir u l posita xo xogħol jiġu promossi fl-Unjoni Ewropea ġifieri għal darbohra l-Olanda trid tisraq 8 biljun miċ-ċittadini tagħha sabiex tpoġġi dan il-flus fi budget tal-Unjoni Ewropea. U Iva, iktar aeroporti li qed jinbnew hemm ħafna proġetti ta' enerġeja li mandom xsenza jimbnow u kon. Meta e, Sir Juncker kien Prim Ministru għal Lussemburgu, kien u kol kwistjonijiet hemmhekk: il-21 biljun tal-Bank Ċentrali Ewropa u issa rrit iktar minn 300 biljun, specialment mis settur privat, Dawn it-tax breaks għal kumpanija u kol ħajġu mill-quta. Iva, differenzi ekonomiċi bejn l-istati membri ma vera kbar. U iċ-ċittadina tiħalsu għal dana permezz ta' tnaqqis vera kbar piżijiet kbar il-ġit li qed jonqos kif ukoll ir-rata ta' għat li qed tiżdied. Minn flok pjanta tkabbir il-Kunsill Ewropew irrid jissuġġerixxi li ehm, l-Unjoni tinqata f'parti differenti. Irridu naċertaw li l-Unjoni eh, tibda tikber u koll u rridu aħna nżommu barra l-miljoni ta' immigranti li jiswaw miljoni ta' flus kull sena u rridu aħna nħallu barra u koll il-ġihadis u il-terroristi u koll li jett jipruvaw jitlu l-Europa fissem il pepe il-Sinjor Grossa. Grazzi ħafna, jiena bħal ħafna li tkellmu qabel ħan indirsaru il-Kunsil. Għax dan is-summit huwa wieħed kruċjali għal rilanċ tal-ekonomija fl-Ewropa u nispera li stati membri jifmu dan. Għax il-poplu fl-Ewropa issa ma jistax ikompli jsofri u jrid ikompli hemmhekk fil-ġejjini issa eh, milli qed nara li eh, il-programma tantx huwa eh, tajjeb in-nies dejjem qed imorru minn diżappunt għal ieħor. Isu ma hemmx ambizzjoni li timbuttana l qudiem laqas l-ispirtu solidarjetà li tant huwa importanti fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk issa ma għadux żmien ta' kliem, irridu ngħaddu mill-kliem għal fatti. Irridu natu verament appoġġ politiku għal dan il-pjan tal-investiment strateġiku tal-Kommissjoni ta' Juncker L-istrumenti għedin mana u issa irridu għanna biss li nħadmuhom mill-aktar fis. Mux se jkun tkabbir jekk ma jkunx hemm stabilità ekonomiku u monetarju. Dan il-pjan ta' investiment mhux qiegħed bazat fuq il-dejn imma fuq il-kapital il realtà ta' sitwazzjoni ekonomika. Il-Kummissjoni u l-Kunsill flimkien iridu jibqaw sodi fuq rispett tal-pat ta' sabilta u ta' tkabbir, għax il-veru tkabbir jista' jasal biss jekk l-istati membri kolom il-kuraġġ li jħadnu l-riformi strutturali li tant huma importanti dawk li ma jisibux il-kaptu ta' dan irridu u dim il-poplu taħħom jirfaw din il-responsabilta. L-Europa ġifiri trid u kol tara jekk ma jemx bizziet kuraċ ta' ċertu gvernijiet. Din l-irkupru tal-Ewropa hija importanti dan l-approċ ġdid, il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni li huwa iktar immirat, inqas burokratiku. Dan eh, jista' jġibna għal riżultati tajbin, għas suċċess Is-suċċess jista' jasal biss jekk aħna nerġgħu nġibu l-fiduċja u anke fil-ftehim transatlantiku veru nispera li l-Ewropa turi li hija qawwija biex ma tkunx marginalizzata bil-fatt li l istat l Uniti għati ħares iktar lej l-Asja hemm suġġetti oħra, situazzjoni fl-Ukranja iva hija gravi, iva rridu nejnu dan il-pajjiż, imma huwa wkoll importanti din l-politika mhux biss inħadmuha fil-relazzjonijiet eh, diplomatiċi anki mal meta nkunu qegħdin nitrattaw mar-Russja. Il-President waqqaf is-Sinjura hemm bżonn li naslu għal konklużjonijiet ċari u ambizjuzi u kif għal Sur Juncker aħna naraw fejn huma responsabiltajiet tal-Istati membri. Grazzi. Signor Guerrero Salom. Grazzi ħafna Sur Guerrero Salom. Grazzi ħafna, grazzi President. President tal kummissjoni President tal-Kunsill. il- dak li jena kontet najt li il-rapporter għal-għajnuna sarja tal-Parlament Ewropew nishti u mela jiġbu l-attenzjoni ta'kom li li qabel is-summit ta' qabel mela li qabel is-summit irridu aħna ndiskutu l-kwistjoni tal-Ebola. Eh, L-Ebola mhux dat tal-żgħir hemm ħafna nies li qed mutu minħabba dan il-virus imma Iba forsi għedin il-bot eh, mill-Europa u l-frontiera tagħha badana mux mhux dettal żgħir. Aħna ma rnexxilniex aħna imwaqfu l-Ebola, iva li li għamilna aħna eh, xilna. ntafu daqxej il-pasta firxa imma xorta waħda għadna ma waqqafniex il-virus u eh, Flimkien ma' Sur Staljanidis aħna rridu nibatu it-tobba u rridu nipermettu l laboratorji u faċilitajiet mediċi jitwaqfu sabiex jisalvaw il-ħajjiet tal-bnedmin u d-dinjeta tagħna tal-Unjoni Ewropea rridu ngħinu nsolvu problema li forsa dal-bot mill-frontieri tagħna imma li qed taffetwa il-bnedmin. Grazzi ħafna Sur Dura. President, l-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nesprimi dispjaċir tijaj peress li kienem ftit appoċ l-Ukrajna minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Prim Ministru Burx kien ko maġiġ mistieden għal summit tal-Konsil nixtieq nisħaq fuq dan li ġej. Jekk fil-konklużjonijiet tal-Konsil inti ħadd istieden lil żewġ pajjiżi l ukrajina u Russja sa biex ikkonformaw mal-ftehim ta' Minsk, mbagħad mela s u tal-vittma tal aggressur u tal tal aggressur u tal vittma ħajkunu l-istess u dan huwa vera skandlu. Kustjoni oħra, l-pjan ta' investiment 300 biljun euro. Iva nishtiq najt la dan li ġej. Iva aħna edna li kien vera importanti sabiex il-kondizjonijiet għom l-istess għal dawk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jaħtnu xom għal mal-kriżi. nistaw ngħidu dwar koeżjoni dwar il-pajjiżi li ngħaqdu mal-Unjoni Ewropea wara l-2004 u huma ta' spiss ikollhom bżonn iktar appoġġ minn dawk il-pajjiżi li għaddejjin mill-kriżi peress li l-qada ekonomika tagħhom taħħom vera għar u l investiment strutturali mhux daqshekk avvanzati ġifieri nitama li s tkun tista' tgħinhom. Grazzi ħafna. Sur Teliċka, żewġ minuti. President, grazie ħafna veri dispeċini li eh, irraġa mill-UKIP wara il-performance uh, artistika tela għax jiena xtaqt ngħidlu li jiena naf kribi kumpaniji tar Renjunit li investew barra mill-pajjiż li huma ħerqan għall-pjan ta' investiment. U it-tlet pilastri huma vera rilevanti li smajna dwarhom jiġifieri vera importanti għal fil-implementazzjoni konġunta inkluż ir-regolamentazzjoni eh, inti tkellimt dwar inklusi ovvjament ukoll l-iżvilupp ta' suq intern inti ukoll vera tħobb dan l-iżvilupp Xi nagħmel kumment wieħed jiena nistab ċert li l-pjan ta' investiment dan seta kien irfinat jew iktar isperat minn xi kontribuzzjonijiet inkluż mill-grupp tiegħi. Forsi Mm, jiena daqxajn inċert dwar xuħut mill-elementi ma dan huwa pjan tajjeb u għalhekk l-Unjoni Ewropea ċittadini u negozju dak li kienu qed ifittxu u Iva, differenti mill-pjan tal-Komissjoni ta' qabel u jiena għadni minnix konvint b'xuħut mill-elementi u il-biraħ marċevejċ eh, tweġiba fuq il-bajregolamentazzjoni. Il-bajregolamentazzjoni, Iva, nittama li ħanni ikunu nistaw namlu progressi. dwar il-Konsil. Ministru, jiena sibt li l-intervent tijak u pal vera dizappuntanti. Wis ġenerali, mux konkret, ma ndirezzax il kustjoniet Isna e, il-Kunsil ma jafxa xinu għaddej fl-Europa. Surveħ Hofstadt, tkellem dwar paketta telekomunikazzjoni, xaħġa li ċittadini u negozji għet ilom jistennu ħafna xurjek mux snin x'progress sar fuq il-roaming u il-net neutralità. Vera importanti li l-affarijiet isiru issa mbagħad ħaġa oħra ma kienx hemm referenza li hawn nixtieq la hawnhekk ir-raba pakket tal-interferrovija fejn edina aħna x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk għadna ma bdejni xo se jkollna dibattitu li ħam naqsmu il-parti teknika u ta' governanza u il-negozju mhux se jinvestu jekk mhux se nagħmlu progress hawnhekk nista' nkompli b'numru ta' setturi oħrajn eh, il-proġiba li qed nisimha mhux waħda ċara. Grazzi ħafna hemm karta blu minn is-sur Etheridge. Inti taċċetta il-blue card sur Etheridge. Thank you for drawing attention. Grazzi ħafna tal-li ġbit l-attenzjoni għal diskors eccellenti ta' Paul. Mandi lebda dubju li il-kummerċ tar-Renju Unit mhux ħajinvesti Imma ma tistax taqbel mija li ir-raġuni il-għala dawk li ħalsu t-taxra li għandhom bżon jappoġġaw ħafna minn dawn l-iskemi minħabba l-fat li huma investimenti ħażina il kasbu huwa vera sempliċi kieku ma kienux investimenti ħżiena l-entreprizi privati ma kienux se jagħmlu dan bidlem flusset tal dawk li ħalsu taxxa. Jiena naħseb li it-tweġiba waħda vera ċara, jiena nemmen e, ħafna bi investimenti privati ma napprezza li il-pjan li għanna għawnek u li jenħedġu l-investimenti. Għal darbohra jiena t-najdilkom li jiena tkellimt ma numru ma investimenti mir-Renju u vera napprezza l-affarijiet. Ovvjament, Iva, hemm il-kummenti imma dan huwa vera klim differenti minn dak li jiena smajt ftit minuti u li minn kollega tiegħek. Grazzi ħafna, Forenza. Grazzi ħafna, President. Fid-diskussjoni ta' tħejjija għal dan il konsil xtaqna aħna nisimaw dwar l-aġenda li kienet se tkun kompletament differenti. Ġifieri jekk il-ħajja ta' ċittadini u tal-ċittadini Ewropej kieku dawna kienu fil-qalba ta' tħassib tagħkom l-aġenda tiegħek suppost kellha ikun fiha punt wieħed kif nistgħu nagħmlu ridistribuzzjoni tal-qliħ u tal-postijiet tax-xogħol. U Per eżempju, l-inugwaljanzi li jemmi minħabba l-politiki ta' austerita, aħna xtaqna per eżempju li permess li dan il-Kunsil ħan konsiderazzjoni il-rapport tal-OECD dwar il-dizugwaljanzi u t-kabir. Idan it weġibet tal-OECD li dawn l-inugwaljanzi dawna jolqtu it-kabir dawn l aħħar 20 sena l-inugwaljanzi waslu għal naqis fil-GDP ta' 8.5% ġifir danna laqat l-ifqar klassijiet soċjali u dinna mux biss problema soċjali vera kbira ma kif ukoll makroekonomika l biex nerġaw nidu it-kabbir irridu aħna nidġildu kontra dawn l-ugwaljanzi u rridu nbidlu l-politika ekonomika rridu ninvestu fil-taħriċ fil-benessri sabiex ukoll eh, aħna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 titkellmu dwar il-fiduċa waqt li l-President tal-Kummissjoni huwa involut fil-fost l-ikbar skandli gravi fil-qasam fiskali. Intkom tkellimtu dwar pjan ta' investiment li huwa qrib ħafna il-flus tal-loba Monopoly u iva aħna rridu aħna noħorġu b'dan il-350 biljun meta nafu li kull manna għalissa 21 biljun. U nista nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-Presidenza Taljana Matteo Renzi kemm il-darba tkellem dwar il-fatt li waqt il-Presidenza Taljana kien se jiżdidu il-miżuri favorit kabbir. Iva, u Iva, jiena naħseb li meta kien hemm strike ġenerali aħna ma tajnihomx il-ħaddiema dak li dawk li ixtiequ rejna dan permezz tal-strike li ġara. Grazzi ħafna. President, fil-diversi setturi tal-ħajja pubblika li jemdom bżon investimenti urġenti, jiena ninsemmi tnejn li huma għalija importanti ħafna. L-investiment fil-investiment fil-riċerka huma importanti sabiex ikun hemm progress u anki għajxin aħjar fl-Ewropa. Ir-reċerka f'kull qasam l-universitajiet, iċ-ċentri ta' riċerka li dejjem jaraw il-fondi jonqsu. U ovvjament hemm ir-riċerka industrijali wkoll u dik tal-enerġija alternattiva investiment eh, politiku rridu namluħ għal zazax, l-edukazzjoni, formazzjoni professjonali vlejn ix-xogħol, riċerka soċjali u xjentifika għaż zazax. Dawn kollox huma l-futur li rridu nippreparaw illum stess għax fi żmien ta' kriżi <laughs> il-żmien ma jistenna il-ħadd dawn l-affarijiet huma suġġetti importanti. Nixtieq ngħid li jiena sorpris ħafna lil gvern ta' Spanja eh, ippreżenta e, biss nofs paġna ta' petizzjoni vaga ħafna li jifavorixxi kull tip ta' interpretazzjoni, kull linja ta' politika arbitrarja li jina ninsisti fuq ir-riċerka u iż-żaza. Niqafaw grazzi. Grazie signor Presidente Sono Grazie ħafna, President. Issa daw mela kważi għaddew is-sitt tal-Presidenza Taljanila nissemmaw mela din il-Presidenza sabiex nagħtu riżultati liċ-ċittadini eh, tagħna tkabbir. U ir-responsabilità Taljani mela tal-Gvern Taljan dawn huma vera ta' piżiet ola l-gvern Taljan iva nesa kompletament ħafna prioritajiet sabiex nerġgħu nixprunaw is-suq tax-xogħol irridu aħna nibnu eh, possibiltajiet tax-xogħol u dawn il-possibiltajiet ma jistgħux jeżistu jekk ma nsolvux ħafna eh, problemi ostakli finanzjari speċjalment fil-qasam tal-manifatturar impossibbli li noħol u postijiet tax xogħol meta il l-interprizi ta' daqs zaħru medju e, u l-artidranati dawna ti komplu jalqu minħabba it-taxxi imponuti u minħabba u kol il-burokrazija vera komplessa ma nistawx nifmuwa li tolqot l-Italja u l-Europa. L-gvern taljan tilef din l-opportunità sabiex mela jadem fuq Maiden, strument vera importanti sabiex tinata għazla libera l-konsumaturi u ma tkellimx dwar il il-ksur tal-liġi minħabba eh, u li hemm importanza ta' sistema dogonali komuni u ma konkludew xejn fuq il-ħarsin u l-iżvilupp tal-intraprizi u ma mlel xejn ukoll sabiex jaħdem eh, b'mod ċar fuq eh, salvataġġ tal-immigranti ansam. Anti, mela, Issa mskandlu skandlu eh, għax ma mentu xejn fuq ir-Roma l dawn l-40 sena u ehm, eh, ġejna ingannati dina mhux setejn la lilna la l-Ewropa ma' situazzjoni li qed tiġi f'kull amministrazzjoni reġanali u li din il-Presidenza kellha bżonn tikkontrolla ħafna iktar u ma għamlet ċek. U dawn huma ftit mill-problemi urġenti li l-Gvern Taljan kellu bżonn u seta jaħdem fuqhom kieku dana ħadem waqt dan is-semestru u mux u kol biex aħna mela eh, namlu fuq television li dawk il-kapiet eh, tal-gvern li huma involuti fil-mafja u ma nistawx eh, aħna noħol u postijiet ta' xogħol jekk dan il-post ma jeżistix. Tridu titilqu intkom ilom li u aħna l-flus minn tagħna. Miskom tistħu. Għandek mistoqsija blue card. Madam Resolka. Grazie Iva, President. Nixtieq jiena nsaqsi lill-Sinjura eh, Deputat jekk i jidrilla eh, li qiegħda biss titkellem fil-Parlament tal-Italja hawnhekk qegħdin fil-Parlament Ewropew qed nitkellmu fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni laqas biss semmitu jiena naħseb li l-Presidenza tal-Italja kienet għamlet xogħol verament tajjeb b'suċċess qed ix-xogħol u rridu nifmu li nirbu flimkien jew nitilfu flimkien. Eh, Dan il-pjan issa eh, meta jiena u koll nishtiq nitkellem fuq, ma din is-sinjura ma qalet xej fuq is-suġġett li qegħdin diskutu issa f'dan il-ħin. Sinjura biex Sinjura Moj l-iskandli qed joħorġu f'Ruma hemm il-mafja. Il-maf il-ser sar minn kull naħal snin twal jekk aħna ma nitwalbux l-Ewropa biex tejna, l-Italja hija f'default qed tfalli u mhux se timxi l qudiem l-Italja lanqas l-Ewropa ma timxi l qudiem Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Corvin Mikke membri ta' dan il-parlament mux qed jifmu xi ħaġa sempliċi biex niġildu kontra l-qat hemm bżonn il-flus u hekk it-taxxi noħolqu ix-xogħol imma mbagħad mħabba it-taxxi jintilfu l-postijiet taxxa. Biċċa xogħol sempliċi di. Jekk kumpanija tevita it-taxxa tista' tbiħ ħjar, il-produzzjoni ma tqumx ħafna flus u bekk toħol iktar postijiet tax-xogħol. Grazzi għas-Sur Juncker imma bħala Prim Ministru tal-Grand tal-Lussemburgu u mhux bħala President tal-Kunsill tal-Kummissjoni. Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea rridu neqirduha. Sera Gardini. Grazzi. Signora Gardini. Grazzi ħafna, President. Illum edin namlu dan id-dibattitu tant importanti għanna okkazjoni mux pal soltu uniku fil-konsilli dal-waqt issa li sej ikollu laqatijaw. Anki fil-IPP bdejna nitkellmu fuq id-dokumenti tal-Kongress ta' Dublin fil-rebbija li, li diskutejna fil-rebbija. Issa l-affarijiet huma aktar konkreti, konna ħadna ċertu triqatu issa rridu naraw fejn se naslu. Is-Sur Juncker insaqsiħa. Aħna f'dajnieh is-Sur Juncker allora nixtieq insaqsiħa. Ej, eh, eh, sabiex dan il-pjan ta' investiment jagħti il-possibilità biex nerġaw nirrevedu tant ħafna nuqqas ta' bilanċi u nuqqas ta' simetriji li jeżistu fil-Eurozone u anki fl-Europa li jekk ma niffaċċjawhomx il-riskju huwa li jiddajfu l-effiċjenza ta' da dan il-pjan ta' investimenti. Konnet nitkellmu li mit miljun F'Settembru konna tkellimna fuqhom il-pajjiżi tagħna ma mhux attraenti bżejt tal-investiment iridu nqisu dan il-punt u hemm il-problema ta' surplus li jinsibu f'żewġ pajjiżi tal-Eurozone. Naħseb dawn l-affarijiet irridu nqisuhom mill-qudiem. Anki il-kollegi Amerikani ilhom jitolbuna nagħmlu dan. U sur President, jista' jkun li dan l-aspett ta' surplus li maħniex natu kas, ovvjament ġiel l-Amerikani u kol eh, jibqaw l lura mill-ftajim ta' TTIP għax nafu li TPA tal-Amerikani għadhom ma tawx il-go-ahead tagħhom biex umbat jaħdem it-TTIP qed nitkellmu fuq Trans-Pacific eh, Trans-Pacific Partnership. Jiena nixtieq li tirrispondini fuq dawn id-demanda anki jiena nagħmlilkom l-awguri għal ħidma tajba. Grazzi ħafna. Baxer Ustea Gebhardt, olkaa hyvä. Grazzi. Is-Sinjura Gebhardt, minuta. Grazzi ħafna, President, jiena u kol pal-kollegi ta' qabel nixtieq nagħmel appell il-Konsill appell importanti nixtieq nagħmel għal fatt li għandhom flimkien maħna jaħsbu fuq l-orientament tal-politika għal-ġejjieni punt importanti imma il-priorità għandix tkun eh, tkabbir biss imma postijiet tax-xogħol ta' livell għolu oli sostenibilità tagħhom da, fuq dan aħna għandna nimmiraw. sabiex l-approċ ikun iktar komplut. Irridu nikkonċentraw fuq l-investimenti l-iktar importanti kif se nonfqu fil-futur sabiex posit ta' xogħol jinħol u f'dawk l-qosma importanti, prioritorji, per eżempju il-digitali, l-enerġija, l-infrastruttura verament biex noħolqu postijiet ta' xogħol f'dawn l-oqsma fejn għandhom tan bżonn ċittadini iva. Is-sur Demes Maker. Grazzi. Xtaqt nerġa' insembi is-sitwazzjoni ta' l-Ukranja. Aħna sodisfatti għal fatt li l-Kunsill impenja ruħu bruħu ġismu biex jimplementa il-ftejm ta' assoċjazzjoni tajjeb kieku li namlu appell l-istati membri sabiex dawn jiratifikaw dan il-ftejim mill-aktar fis. Et nitkelmu fuq il-fat li terġa lura sovranità li tiqa fil-gwerra u n-nis dak li jridu. L-Ukrajna għandha bżonn lajnu natana. Mbagħad rajna l-istanzjoniet kontra reġim ta' Putin kellhom impatt qatt ma nistaw naċċettaw l-fatt li l-Krimeja ġiet e, saret anness tar-Russja b'mod illegali dan l-aħħar kien hemm diskussjoni fi Brussell fil-Parlament Ewropew fi, fi Brussell dwar il-Krimea il-fatt li r-Russja qed tagħti lin-nies li jgħixu fil-Krimea Eh, qed titihom passaporti Russi qed ġalom jieħdu dan il-passaporti, ma dawn il-passaporti se jiġu rekonexxuti x'inkunu qegħdin naċċettaw allura dak kollu li ġara. Issa sur Lamsdorf. Grazzi ħafna. President tal-Kunsil tal-Kummissjoni, il-liberali jiridu jaraw li l-Unjoni Ewropea kolla suċċess, anki il din il-Kummissjoni. Sur Juncker, għandek program ta' ħidma tajjeb. Inti urejt kuraċ u flimkien mal-lajnuna ta' Sur Franz Timmermans, intom se taslu biex twettqu dak li qed twedu. Umbagħad flimkien mal-programm ta' ħidma il-riformi strutturali fl-istati membri Franza, l-Italja, dan kollox inkwetana anke fil-Belġju situazzjoni tinkwetana fej kienem strajk ġenerali anki meta faċjawti bil-riformi pjuttost moderati kif ser tirnexxi l-Ewropa. Hemm bżonn ukoll dan il-programm ta' investiment. Ħafna kienu li kritikawh. Jiena naħseb li mhux tajjeb ngħidu li dan ma jistax jaħdem il-fatt li jkollna state guarantee Dan u affarijiet li jaħdmu anki fil-passat, għaliex m'għandhomx jaħdmu issa. Xaġa li qed inti importanti l-Bank ta' Investiment eh, Ewropew sej u kol jikonsidra l-proġetti u aħna nafdaw l-AIB. Tallix li tkun impressjonat mill-pressjoni tal-istati membri, il-gvern tal-Germania ilu jipprova jinvesti um, flus Ewropej fuq proġetti um, falluti bħal dak tal-aeroport ta' Berlin, per eżempju. Issa, issu l-Papa Dimulis. Grazzi. Il-dogma neoliberali, ġifiri tal-austerita unilaterali, li dan iġib l-investiment, issa ilna n-esperienza għal sitt snin u għet naraw li l-investimenti nizlu naqsu b-15% iġifiri rridu imbidlu il-politika tana, emżon iktar fondi pubbliċi għat kabbiri minnaħa tal-budget tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri. Il-programm ta' ħadma tiegħek Sur Juncker huwa vojt bla sustanza. Qegħdin inħaltu l-affarijiet hawn. Biex aħna nieħdu spinta l-qudiem b'dawn il-kundizzjonijiet impossibbli. Tul kulħadd qed jgħidlek Sur della Vedova il-pakket vojt ta' Sur Juncker inti mbagħad qed tridu li jiġi adottat imma x'inhuma x'in il-bażi, x'inhuma l-kriterji, x'garanziji għall-investiment biex ikun hemm iktar koeżjoni, iktar tkabbir. Ma tedinna xejn fuq dawn id-dettalji u nibża li dan il-kunsil se jqodu eh, matullu biss eh, ikun hemm l-awguri tal-miliet. Sinjura Rivasi, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nitkellem fuq l-epidemija tal-Ebola u kif eh, l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħin bħalissa dan il-fenomen tant importanti l-esperti qed jedun li dan għandu x'jaqsam mal-fatt li m'hemmx iktar foresti il-mod ta' saħħa u anki il-żona biljun ta' euro intużaw biex eh, jikumbattu din il-marda ammont kbir mill-Unjoni Ewropea. Ġi Il-problema hija li l-Ministri se jiltaqa' għada biex eh, jiffirmaw eh, firmaw fit-12 ta' Diċembru ftejmi ta' assoċjazzjoni mal-pajzi tal-ACP. Dan huwa problematiku għax l-Unjoni Ewropea kella preferenzi kummerċjali unilaterali, speċjalment ma l ex kolonji tagħha. Il-drittijiet ta' dwana kien hemm ċertu benefiċċji għalihom tal-swieq tal-Ewropa. Issa għal 80% tal-esportazzjoni lej l ewropa set neħilhom dawn il-drittijiet ta' dwana. Għandhom bżonn l-lajnuna tal-Europa imma x'se jagħmlu mħabba dan problemi ta' dwana issa. Sur Peter Lundgren, żewġ minuti. Grazzi tal-li tajtni iċans nitkellem, Sinjura President, Is-Sur Juncker qed jitlob iktar flus biex sorpriża din għalija għax meta inti tu responsabilta tal-flus tal-poplu minnħalles it-taxxa hija xi ħaġa li qasqat ma smajnija f'din il-kamra. Jekk wieħed iqis l-allokazzjonijiet, il-benefiċċji hawnhekk meta tqabbilha ma xjaqilgħu in-nies iktar minn 43% ma marux jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Ewropej u 130 elf ta' euros titħallas f'benefiċċji hawnhekk meta jitilqu. Hemm ukoll transitional allowance. Il-flus u kol jitħalsu meta għet iqabbel mit-taxxa mnaqsa li hawnhekk iħallsu n-nies qabla ma dak li jħallsu n-nies il-Belġjani pereżempju. Jiġifieri Dan kollu ma jagħmilx sens li hawnhekk għaw taxxa imnaqsa. U Iċ-ċittadin fl-Ewropa meta jitlaq mix-xogħol xorta jibqa' jħallas it-taxxa dejjem iħallsu, dejjem iħallsu biex jamlu tajjeb għal bonuses u il-benefiċċji ta' nies li jaħdmu hawnhekk. Araw ftit kif din il-Kamra edha tamministra il-taxxi. Missjoni impossibbli. Laqas biss qed nirrispettaw in-nies li verament jikumbattu kuljum biex eh, jaqlaw l-lejxin tagħhom ta' kuljum. In-nies normali mqabbla ma' n-nies hawnhekk hemm baħar jaqsam. Is-Sinjura Bizzotto. Din għanna president ġdid, eżekuttiv ġdid, naf se jiġru ma ħafna klim imma għatmu se jkun hemm alternativa tajba xej mu se jinbidel għal nistana, għal nis edda, għall anzjani ċittadini. Jiena ġbajt tista' nisma' il-klim firax. Wasanna fl-aħħar tal-2014 anki semestru Ewropew. Dawn id-diskorsi firħa għal xejn kienem diskors wieħed ta' ftit xurilo li ejdu li xġara xi ħaġa waħda pożittiva li tajba għan nies fl-Italja. Dak li wettu eh, f'Mejju qabel l-elezzjonijiet Renzo kien qal jrid Ewropa umana li salva l-familji u mbagħad is-Sur Juncker Eh, grazzi, Matteo Renzi, inti waqajt fil-redikolus. Okay, the next here is Esteban González Pons. sur González Pons, sur Juncker. <clears throat> Il-Kunsill ta' għada huwa importanti ħafna u jiena nixtieq ngħid eh, ngħidlek x'qed jgħidu n-nies ta' warajja huma se jappoġġjaw kiridu jaraw kif is-suq uniku jista' jaħdem tajjeb, iridu li l-evasjoni tat toxxa u l-frodi tiġġildula, dawk li ħassu t-taxxa fi Spanja jridu eh, unjoni tal-enerġija ta' veru li Eh, twassalna għal suq kompetittiv dan il-qasam u anki ta' provvista tajba bi prezzijiet raġonevoli. Jixtiequ ċittadini li l-Ewropa tkun post sikur iriduna li nġildu kontra terrorizmu u naraw kif se nsolvu il-problemi, il-problema ta' daw kienis tal-ġellida li marru li joħorġu mill-Ewropa President, l-Unjoni Ewropea trid tirrispondi għal massakru ta' iktar minn mit tifel u tifla li inqatlu f'Peshawar fi skola. Meta tifel jew tifla imut fi skola, e, e, ikun fej ikun e, fid-dinja ifisser li qisu dan sar fl-Ewropa. L-ispirtu ta' Malala hemm bżonn niġġieldu kontra dawn l-affarijiet. Politika komuni u li tkun fuq l-agenda priorità fuq l-agenda tal-affarijiet barranin. Eh, arawx x'qed jiġri f'sewta u melija. Il-frontieri mhux qegħdin hemm, qegħdin fi Franza, fl-Iżvezja, huma frontieri ta' kulħadd. Rridu nitkellmu fuq l-Ukranja, ma mhux biss anki r russja Hemm bżonn naraw se jkunu l-konsekwenzi fuq l-ekonomiji, fuq il-xogħol fl-Ewropa jekk tikkollassa l-ekonomija tar-Russja fix-xitwa li ġejja, dan se jkollu jħalli konsekwenzi ħżiena aħna rridu naġixxu. Ġifiri meta l-Kunsill jispiċċa meta x-xogħol tiegħek jispiċċa ngħidlek ukoll l-awguri tiegħi tal milied Għandek blue card sur Gonzales Pons. Terry Cabras, 30 sekonda, grazzi tajjeb ħafna dak li qed tgħid inti fuq l-industrija tal-enerġija fl-Ewropa. Imma l-enerġija fi Spanja hija l-iktar li tqum flus fl-Ewropa kollha. Għaliex dan? Jista' jkun li s-settur tal-enerġija fl-Ewropa huwa settur protett? wieħed punt tlieta eh, bilju ta' euros qed jingħataw Sur Florentino Perez kif taf tajjeb inti maġdam xuwa, mux xuwa zmin eh, ta' tlet xhur, sitt xhur, irdu nitkellmu fuq l-enerġija fi Spanja qabel nitkelmu fuq dak fl-Ewropa. Is-sur Terika Bras. Grazzi tal-li inti kellimtni bil-Ispanjola għal darba aħna fl-Ispanja għadin nipruvaw li innaqsu il-prezz tal-enerġija għal-konsumatur imma irridu nizguraw li l-enerġija tibqa kompetittiv progress għal-Spanja u l-Europa. Aħna nishtiqu li l-peninsula eh, tal-Iberika u kol tkun maquda ma' ma nor tal-Afrika biex ikonna konnessjoni mal-Alġerija mhux biss man-naħa tal-Tramuntana tal-Ewropa. Għandek blue card oħra. Kinti taċċetta. Grazzi. Ħafna tal-li tajtni ċansina nesprimi ruħi. Inti semmejt li tat importanza ħafna għal ġlieda kontra l evazjoni u l-frodi tat-taxxa. Il-partit tiegħek għalhekk se jaġixxi b'mod qawwi ma' dawk il-pajjiżi li jintaxxaw wis lill-ċittadini tagħhom. Umbat li jġibu il-black economy palma jiġri fl-Ungerija, per eżempju. Iva, il-risposta tijaj. Yes, yes. Grazie ħafna issa imis is-Sinjura Pervanx Beres minuta. Grazzi jina il-Presidenza ta' l-Italja nixtieq ringrazzja u ninkellem dwar il-settur ta' digitali. Naħsbu li dan se jkun ukoll e, prioritarju fil-snin li ġejjin. Imma dan jista' jinnexxi jekk il-frott tal-investiment jerġa' lura ant l-Ewropej. Dan il-pjan ta' investiment fil-digitali hija l-kwistjoni tal-taxxi, il-fiskalità. Dan huwa punt importanti ħafna u fil-Kunsil Ewropej tu tiddiskutuh l-istess mod intom tridu tagħmlu progress fuq il-protezzjoni tad-data għax inkella se jkollna wkoll ħafna erf u kapital li se jisparixxi. Il-presidenza tal-Kommissjoni wkoll ngħidilha li f'dan il kunsill se tgħinu biex tinħareġ il-roadmap fuq il-futur tal-żona tal-Euro. U meta nisma' Sur Weber ninkwieta, ma naħsibx li jiena jekk noqogħdu noħorġu bċertu insulti u bċertu edejat nistaw aħna nidefinixxu d-dependenza tagħna solidarjetà u naraw il-progress fl-Ewropa. Il-President waqqaf is-Sinjura Beres hemm bżonn li flimkien niffaċċjaw l-isfidi. Ħan nispiċċa sentenza l-affarijiet ma jistawx nikkoraġuhom bil-istrumenti li għanna issa fil-qasam ta' politika monetarja. Jiena mhux se nippermetti eh, blue card għax il sinjura Beres diġà qabżet il-ħin allokatalija. Is-sur Luke issa l-minuta. Senjura, President, aħna smajna eh, diskors brillanti mis-sur Verhofstadt. Immanki u realizza li ż-żona tal-Euro jista' jkun li taqa' fi kriżi serja ħafna. Punt interessanti għax meta jagħmel diskorsi sul Verhofstadt ikun ma jkunx isu konxju ta' dak li għaddej. Huwa kritika il-Kunsill mhux bil-mod tajjeb għax il-Kunsill għamel analiżi għaliex dwar il-kriżi tal-żona tal-Euro etna naraw fil-Azja, fl-Australia, fl oceania il-tkabbir kif sejjer anki l-Istati Uniti, kull kol zona tal dinja edha tikber imma il zona tal-Euro miex edha tamel progress. Għalek il-mistoqsija tiegħi di għaliex dan? Għaliex fil-zona tal-Euro l-Europa għanna munita unika għan u memx tkabbir. Għazbu ftit fuq dan. Sur, Luke, Sur Lamsdorf għandu eh, blue card. Sur Lamsdorf, 30 minuta. Senjura, President, għandi zoċ mistoqsijiet ta' Sur Luke, l għennet. U induna li, li riformi strutturali fi pajizi importanti fil-zona tal-Euro ma ġewx implementati Għalek, u mux bizzejet li wieħed jistim jixpruna il-tkabbir il Franza u l-Italja. Franza l-iktar li t-tini mistoqsija tiegħi hija. Inti, tant tafu l-Sur Verhofstadt li inti kontet tikkirtikaħ b'dan il-mod? Sur Lutke, jiena anki minn din id-distanza stajt nindunaw daw l-affarijiet. U minnu li l-riformi strutturali ma sarux, naf dan. Imma il-raġunija li inti u sħabek ma permettux, ma ċettawx il-klawzola biex tajna naslu għal dan. Intom kiku aċċettajtu dan il-situazzjoni il situazzjoni il naraw li ir-regoli jimbidlu biss jekk ikun jixtieq xi xaħat jagħmel dan. Il-President tgħid li jien eh, seżom mal-ħin b'mod stret biex ikun hemm il-blue cards. X'inkella ma jkunx hemm ċans għalihom. Is-sur Oli Ren għal-minuta. Se työtä ja kasvua. Tämä vaatii investointeja. Grazzi, President. L-Europa għandha bżonn itkabbiru l-impjiegi biex dan isir hemm bżonn tal-investimenti b'mod partikolari dawk privati. Il-pjan ta' investiment ta' Sur Juncker dan ir-rigward huwa wieħed tassew favorevoli. Irridu nirriformaw l-Ewropa biex tkun tista' tattira dawn l-investimenti hemm bżonn ta' ambjent ta' negozju. Tajjeb għandu jaħdem is-suq intern, b'mod partikolari suq intern ta' digitali u ta' servizzi Għanna bosta spidi f'diversi setturi. Għanna bżon ta' investimenti immirati għall-ekonomija, għall-teknoloġija u s-settur tal-artiku. rridu riformi strutturali fi stati membri kbar bħal Franza u il-Ġermanja. Għanna l-pat ta' stabilità u ta' tkabbir li għadu forzat u irridu nimplementaw imbagħad il-Ġermanja għandha tuża l-marġni ta' manuvra biex iżżid l-investimenti il-Bank Ċentrali, il-Bank Ewropew ta' Investiment għandu jagħti spinta lill-ekonomija jekk mhux żmien il-miliet għall-inqas għal nhar l-ewwel tas-sena. Is-Sur Papadimulux għandu mistoqsija. Taċċetta? Iva. Kjożbuk, 30 sekonda, grazzi President. Surren. Matul dawn l-aħħar jiem qegħdin naraw ħafna propaganda, ħafna kampanja ta' fejn qed nippruvaw nbeżżaw bil-babaw. Fil-perjodu ta' elezzjonijiet fil-Greċja jista' jkun illi eh, aħna ikonna nħallu il-żona euro u dan ikun diżastru għal-żona euro. Ek qed jgħidu x'taħseb dwar din il-biża bil-babaw. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Grazzi għal-mistoqsija. Il-Greċja għaddiet minn żminijiet imwera kif taf inti. Issa dawn żminijiet qegħdin jarġgħu jaħkmuha. Jiena m'għandix lan li eh, l-intenzjoni li interferixxi fil-politika domestika, politika tal-Greċja iżda. Jiena nemmen il-Siriza u Sur Tsiprias huma impenjati dik li sħubija tal-Greċja fiż-żona euro huma ta' sew dedikati għal dan u dan huwa l-iktar din hija l-iktar ħaġa importanti nifhem li hemm pis kbir ta' dejn fil-Greċja dan għandu jiġi ristrutturat arranġat mill-ġdid eh, billi intawlu per eżempju il-djun u mhux immissu il-kapital. Il-kellim li jmiss. Grazzi, President Juncker, Sinjuri, dwar dan id-dibattitu, dwar il-pjan ta' investiment ta' Sur Juncker, jekk ser ikun bidu tajjeb għat kabbir sostenibli. Aħna pala grupp tal-ħodor nejdu illi l-ewel net l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkontribwixxu għal dan il-pjan ta' investiment. Nitlob il rappreżentant tal-Kunsill li sema appelli tal-biet minn kull naħa tan din il-kamra biex jieħu dak li qed ngħidu bis-serjetà. X'għandna nippromovu sitt kriterji deċiżivi kif qal is-Sur Juncker. M'għandux ikun hemm allokazzjoni għal bażi ta' kwota settorjali jew ġeografika. Hemm bżonn ta' valur miżjut Ewropew irid jingħata kontribut sostenibbli rrid tkun hemm għażla għal bażi ta' esperti tal-IB fuq kwalifiki u ma jridu jattiraw l-investiment pubbliku ma nix inħallu l-istati membri ifendu għarrasum. Is-sur Zarianopoulos għal minuta. Is-summit ħajkun attakkiħor fuq il-persuni bħal interventi tan NATO per eżempju, dan ser wasal għal aktar refugġati għalhekk hemm periklu li qed jikber ta' gwerra globali għat trasport u l-produzzjoni tal-enerġija. Hemm irkupru ħafif imma wis probabbli dan ħajwassal għal kriżi ġdida li mhux ħajirnexxielna inwaqfuha qegħdin jippruvaw jirrikorru għal xogħol mhux imħallas tajjeb għandna dejjem aktar djun u 3 biljun euro ma tantx se jirendu il-kompetizzjoni bejn il-negozji l-kbar bejn il-gvernijiet u l-istati manda ta' taqsam mal interess tal-poplu. L-Unjoni Ewropea ma tantx ħa sir ħabiba tal-poplu. Irridu nieħdu l-inizjattiva biex nelbu dan il-barbarizmu. Is-sur Andras Gjurk għal żewġ minuti. Grazzi tal-li għaddejt li l-kelma, President, kollegi. Biex, aħna il-koll naqblu Parlament, Komissjoni u Konsil rridu inqajmu fuq saqajja l-ekonomija Ewropea nappoġġaw din il-mira. Iżda għandi ċertu kummenti li nixtieq nagħmel. Apparti r-riżorsi tal-IB ma tantx hemm flejjes ġodda. Jekk naraw CEF u Horizon 2020 u l-ammonti li qed jiġu allokati jidher li aħna qed inneħħu u nċaqalqu il-fondi minn but għal ieħor. L-effett multiplikatur li semmiet il-Kummissjoni naħseb li huwa ottimist iżejjed jekk naraw x'inhuma l-istimi ma naħsibx li huma realistiċi b'xorti ħażina. It-telet net jekk inqisu it-ħassib l-ġi irridu nagħtu attenzjoni għal dik li għażla tal-proġetti jek ikonna proġetti ta' kwalità tajba hekk biss nistgħu niksbu riżultati tajbin fuq medda twila ta' żmien. Irridu nassiguraw li kull proġett li nappoġġaw jappoġġa l-anijiet ġenerali tagħna. Naħseb li nistgħu nagħmlu pass kbir il qudiem meta nikkonsidraw is-sigurtà tal-provista tal-enerġija fl-Ewropa Sur Barroso saħaq dwar dimensjoni tal-enerġija imma nemmen li għat irridu niffaċċjaw situazzjoni fejn ma jkollniex ir-riżorsi biżejjed allokati. L-naħa ċentrali u tal-vant tal-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni xtaqdi. Enerġija li wieħed jiflaħ iħallasa. Ek biss nistgħu nassiguraw li konna suq tal-enerġija fl-Ewropa. Enerġija li tiswa inqas flus tista' tippermetti lill ewropa biex issir aktar kompetittiva. Grazzi Sur Gjurk, għandek blue card mill-Sur Stefan Ujejli. Taċċetta għandek 30 sekonda. Grazzi President, grazzi tal-li tajtni din l-opportunità. Sabiex l-ekonomija terġa' tibda titkattar hemm bżonn tal-fiduċja Jekk naraw x'inhu l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni para Ungeris qed nara li hemm ċertu pajjiżi mhux biss dak tiegħi fejn il-partiti politiċi fl-Ungerija u l-istess Prim Ministru spiss iqanqlu ċertu emozjonijiet dwar l-Unjoni Ewropea. Xi tgħid dwar it-taxxa l-ġdida li qed tiġi introdotta? Il-Prim Ministru qed iwaħħal fl-Unjoni Ewropea anka jekk nafu li dan mhuwiex minnu. Taħseb li dan il-metodu huwa aċċettabbli? Grazzi għall mistoqsija tiegħek. Qed ittini opportunità sabiex ngħid xi ħaġa huwa minnu illi wieħed m'għandux eh, jgħid dak li nexxilu jikseb, imma it-kabbir ekonomiku fl-Ungerija laħaq il-quċċata. Huwa dak ta' 3% u rajna tnaqqis fid-dejn sovran ukoll fl-istess waqt. Edin nitkellmu dwar l-indikaturi ekonomiċi fl-Ungerija. Meta aħna ħadna l-gvern fidejna kellna rovina sħiħa, imma nagħna qilbu l-folja dan ir-rigward is-Sinjura Garcia Perez. Is-Sur Rajoy, il-Prim Ministru Spanjol, qal il-ġimma li għaddit li dan ħajkun miliet ta' irkupru ekonomiku sur Weber għal li l-pajizi li implementaw riformi strutturali saru li xprun tal-ekonomija Ewropea lil dawn is-sinjuri nejdilom fejn qed tgħixu. Klimkom huwa insult għal dawk il-familji li qed jitilfu saqaf ta' fuq rashom għaliex ħadulhom id-djarhom. Klimkom huwa insult għal persuni qed ikollhom iħallu l-Ewropa biex jisibu posta xogħol. Klimkom huwa insult, huma insult għal familji li jittihdu l id-drittijiet tagħhom u issa l-ekofin iddeċidew illi idajfu fil-qawwa tal-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji l-FTT. Iva, irridu nikkontribwixxu permezz ta' aktar flus, imma ma nistgħux nagħmlu dan u nħallu persuni ta' klassi medja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 Ippermettili nikkummenta fil-qosor dwar is-suġġett ewlieni tal-Kunsill Ewropew f'Diċembru jidher biċċa li l-Ewropa għandha bżonn aktar investiment l-iktar fl-infrastruttura ta' networks, innovazzjoni u riċerka. Iżda, aħna irridu nistaqsu għaliex l-investituri pubbliċi, privati, skużawni, ma jridux jinvestu Daqsek, Sur Kamal qal, tkellem dwar dan fil-plenarja li għaddiet, dwar il-pjan ta' Juncker. Ambjent aħjar ta' negozju, xek, Iva, naqbel, imma għandi dubji tiegħi dwar iż-żewġ pilastri 16 biljun mill-Unjoni Ewropea u 5 biljun mill- EIB u bekk ikonna 315 il-biljun. Għalix? Għalix qed nieħdu il-flejjes mill-programmi bħal 3.3 biljun mis CEF u 2.7 biljun mill-Horizon 2020. Ħaj, konna dan investiment ħajrendi għan njihdu xi ħaġa minnu embosta mistoqsijiet. Isur Vilimski għal-minuta. Grazzi, Sinjuri. Qed nieħu l-impressjoni li ħafna persuni għadhom mhumiex konxi dwar id-dimensjoni serja u drammatika ta' din il-kriżi. Araw il-faqar li għandu jwaqfinna u d-nejn għal-kol kemm aħna għaliex fl-euro l-euro għanda livell għoli ta' stabilità u hemm il-seta ta' xiri li hija kompromessa minħabba l-linji ta' politika tal-ECB. L-unika proposta mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u l-maġġoranza ta' dan il-Parlament l-unika proposta i li jkun hemm proġett finanzjarju li suppost ħajsib tar fil-kobba u suppost ħajkollu <coughs> multiplikatur ta' 15-il darba dak li huwa l-ammont. X'għandna dimna hawnhekk suppost qed ninsolvu l-affarijiet f'termini finanzjarji. Iżda mhux fattibli li jsirek bil-mezzi li qed nippruvaw nużaw. L-affarijiet mhux qed jaħdmu. Ħanħalliha fidejkom li taraw x'inhi l-aqwa rotta li għandna nsegwu għaliex kull min jifem daqxej jaf x'għandu jsir. Taċċetta blue card, Mr. Lajfrid? Sur Lajfrid għandek 30 sekonda. Grazzi tassew, President. Bi pjaċir sur Vilimski, inti għettinna dak li ma jaħdimx, dak li sejjer zmerċ, imma forsi tejdinna kif tista' tibdel l-affarijiet qatt ma jkollok ideja, dejjem oċ ox, dejjem tgħid le. U trid biss li aħna nfendu għarrasna rasna morru kontra l-gruppi eh, ta' kumpanija u l-enin kontra l-banek xieġri huma jistanaw, ħaxnu bujtom u n-nis li aħna nirrappreżentaw pala soċal demokratiċi irridu jizbursjaw dejjem aktar flus. Għandek 30 sekonda biex twieġeb. Mikrofon għal-kellim. Sur Lightfried, xismajt minn għandek, polemika biss, xejn iktar. Hekk, rridu naraw kif jista' jistaw jaħdmu l-affarijiet diġa rajna dana bażi tal-politika monetarja nazzjonali per eżempju. Iżda l-istati kienu imsieħba ugwali dak iż-żmien. Imma araw il-politika tista taqdi biss l-interessi tal-gruppi ta' kumpaniji multinazzjonali u inti dan tafu ħat vota favur u dan ifisser li meta ħat għamelek ħattiftaħ tiftaħ il-bibin beraħ għal dawn il-gruppi ta' kumpanji li jkunu jistaw jagħmlu dak li joġobon fl-Ewropa. Il-kellim li jmiss is-Sur Paolo Rangel għal minuta u 30 sekonda. Grazie President. Signora President. Rappresentant tal-Konsil. President tal-Komissjoni Juncker. Nishtiq nibda billi nuri l-appoċ tiegħi għal pjan ta' investiment li il-Komissjoni qed tressa i opportunità tajba ħafna għalina. President Juncker, inti qed li ma li jkun hemm xi allokazzjoni minn qabel ta' tip reġjonali għaliex għandna l-politika ta' koeżjoni fil-fatt. Iżda jkolli ngħid li meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-investimenti inti trid tqis is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fil-pajjiżi differenti uħut kienu kapaċi jagħmlu riforma strutturali u issa għandhom bżonn daqqatid biex jiksbu aktar tkabbir, aktar impjiegi, joħolqu aktar impjiegi biex ikun jistgħu jaffrontaw sitwazzjoni soċjali li għaddejjin minna. Nirreferi wkoll għall aġenda esterna tal-Unjoni Ewropea, l-Ukrajina u Russja. Iva, situazzjoni tinkwetana, imma kien hemm xi ħaġa li rajna biċċar din il-ġimgħa hemm kwistjoni minħabba it-Turkija. In-naħa tal-Vant tagħna m'għandux aqsam biss mal-Istat Iżlamiku u mal-Ukrajina u mar-Russja imma jinvolvi wkoll it-Turkija, il-libertà fit-Turkija, xi ħaġa tassew importanti għall-aċċess tagħna l-vant u l-istabilità tagħna. Nħoss il-Kunsill Ewropew għandu jgħid xi ħaġa dwar dan. Grazzi ma tantx għandna ħin dawk li għadhom fuq il-lista tal-kellima mhux ħanħallihom jaċċettaw aktar e, karta blu dan japplika għas-sur Zorinja wkoll. Sur Ole Ludvingsen għal minuta. Grazzi tal li l-kelma. Jien għandi ċertu mistoqsijiet dwar il-pjan ta' investiment tal-Kummissjoni. Fi ħafna wedet. U jista' jkun illi hemm sogru ta' kol kalkoli żbaljati. Imma qed nibgħatu sinjal pożittiv ġenerus aħna nappoġġaw l-investimenti. Ja ħaġa tajba illi impoġġu l-investiment fil qċata tal-agenda tagħna rajna 15% ta' tnaqis fl-investiment fl-2007 u bekk huwa minnu li għandna bżonn ta' żieda reali fl-investiment. Jekk irridu nħarsu l kompetitività tagħna hekk irridu nagħmlu. Jekk irridu investiment ħadrani effettiv l-istess ħaġa tapplika.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 tal-Kunsill Ewropew li jmiss suppost li huwa dak tal-analiżi u appoġġ għat kabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u li nistibulaw direzzjoni ġdida fil-linja ta' politika tagħna skont l-aħħar dejta tal-Eurostat li semmi l-GDP għal kull persuna aħna għanna xkil fil-bilanċ tal-iżvilupp ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. L-iktar ir-reġuni tal-Vant fil-Polonja huma mill-quta mill-faqar u l-qat fir-reġjun tal-Lublin il-GDP per capita huwa 44% tal-medja Ewropea. Dan nistgħu nirremedjaw. Namlu tajjeb għalih billi naqdu il-politika ekonomika tal-lajnuna għall-Ukrajina. Nistaw intejbu il-netwerk ta' trasport billi nżidu biċċa mal-korritur ta' trasport minn Varsavja għal reġun ta' Lublin għal frontiera mal-Ukrajina. Dan jarġa' għajja fuq saqajja l-ekonomija jidġielet il qatu u jisaxħa jisħobija ma' dan il-pajis. Il-kellim li jmiss, il senjor Marile Le Pen għal minuta. Ce plan Juncker, 21 petits milliards de fonds, une somme évidemment ridicule lorsqu'on l'a... Meta wieħed ikun żgħar jemmen f'fadel Christmas u meta wieħed ikun kbir jemmen fil-pjan ta' Juncker. Imma dan jidel huwa l-pjan tal-aħħar opportunità, l-aħħar rekords. Qed jgħid illi ħajwassal għal bosta miljuni ta' investiment privat imma l-investiment privat mhux ħajjiġi mill-fondi pubbliċi pjan ta' kupru huwa pjan ta' komunikazzjoni dik hija l-verità. Il-verità huma iċ-ċifri, il-figuri ta' dak li qed jiġri fakkarkom eh, f'dak li qed jiġri. Il-Greċja 27 fil-mija inqas inqas sparijiet, 35 fil-mija il-salarju minimu huwa ta' 586 euro fl-2014 25.1% ta' persuna edha, iktar persuna edha taħt il-25 sena, 25% tal-GDP proset tal daw ir-riżultati, dawn il-politika ekonomika tagħna wassal għal dawn ir-riżultati, nifirħilkom. Kart plu de Madame Harms, vous sette? Karta blumante, Signora Harms, taċċetta? temmen li wara rapport tal-bira hemm investiment li jagħmel sens dak li smajna l-bira li Russja ħatalloka 40 miljun lil partit tiegħek taħseb li l-Russja għandha tuża dan il flejs biex tiġilet l unja Ewropea? Ejt li trid. Imma jekk aħna eh, sellifna minn bank russu intom tafu dana minni għaliex aħna ma nistawx nistelfu mill-bankijiet eh, eh, mill-banek ta' Franza forsi għaliex qed tużawhom intom u xek u qed iselfu lil min iridu. Għaliex l-essenzjali tal-politika huwa li tejjeb is-swieq finanzjarji, l-essenzjali tal-politika tagħna huwa li niddefendu lill poplu kontra dawk l-elementi li għamlu l-omsara. Nächster Redner ist nun Karas für Is-Sur Karas għal minuta u nofs. Il-politika tagħna għandha lan li żżid l-indipendenza tal-Istati membri. Li żomm u tħaddan il-liġi internazzjonali u ukoll twassal għal kompetittività fl-Unjoni Ewropea, sinjuri, x'qed nistenna mis-summit jien? Qed nistenna li l-istati membri jimpenjaw ruhom b'mod speċifiku u mhux jibqgħu jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom minn dan is-summit. Nistenna li huma jieħdu bis-serjetà il-pjan ta' investiment u jieħdu deċiżjonijiet nazzjonali tagħhom skont dan il-pjan il ta' investiment. Il-programm ta' Juncker għad kabbir u l-impjigi irrit jitwetta illum qabel għada nirdu nirdupjaw il-21 biljun, nistaw nżidu l-garanziji, nistaw noffru inċentivi ta' taxxa, nistaw niproponu proġetti. Proġetti li għandhom valur miżjut Ewropew. U mhux jerġgħu <coughs> jinazzjonalizzaw kollox qegħdin nitkellmu dwar proġetti jiffavorixxu l-ambjent. Hekk nistenna approċċ serju u mhux ċaqli mill-ġdid fil-fondi nistenna li il-konsolidazzjoni budgetarja tibqa' għaddejja b'tentattiv li jkollna riformi strutturali fl-istati membri u jkun hemm ukoll id-deregolamentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tatina eżempju hekk qed nistenna minn dan is-summit. Grazzi sur Karas għandek karta blu. Missur Kaforjanis taċċetta? 30 sekonda kjoġ. Bolis, jesse vazmos ta' antropina dikjo. Inti tkellimt dwar l-ħarsin u drittijiet tal-bniedem imma dan ir rapport fuq il- pajizi li waqaw taħt il mou li inti firmajt kien hemm miktub li kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bnedmin permessa li iffirmar tal-memorandum Griega. Il-Kumitat ukoll fuq il-Karta Soċjali Ewropea wkoll jisemmi eh, dan il-pont ġifiri li stati membri qed ikollhom jiksru obbligita ta' liġi inti kif tista' tiġustifika dan. Issa ħafna sur Carousel 30 sekonda. Jena ferm kontent li l-President tal-Kommissjoni. Iva, anka qabel l-elezzjoni tiegħu kemm il-darba għal li il-rapport tal-Parlament Ewropew fuq il-monitoraġġ tat-Trojka Din opportunità essenzjali li jassab biex ikun hemm riforma tal-politika tal-Unjoni Ewropea u fit-tieni net irridu aħna naħdmu ħafna għalhekk irridu aħna l istati membri sabiex jaċċertaw li dawn it-tweġibiet kollha għal kriżi li dawna nerġaw nwaslu għom livell tal-liġi tal-Unjoni Ewropea b'dan il-mod il-ġittijiet fundamentali ta' ċittadini sejġu mħarsa. Grazzi ħafna Sur Kares, Sur Zorinjo Minuta. President, il-programm li wasal l-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta' Juncker wasal ħafna tama. Imma il-dibattu tal-bira kien ta' dizappunti. Il-futur tal-Europa tal ma jisaraħx fuq il-klim ma fuq l l-azzjoni l-Europa l-bqija ta' dinja se jħarsu mill-qrib l-azzjoni. U l-affarijiet ma jkunux viżibbli sa' ġunju tal-2015 dawna forsi kienu għadi eccellenti fis sijorija ma għanna bżon aħna ċertaw li danna ma jispiċax li jinħebba taħt il-burokrazija jrid ikollna pjan ta' investiment sħiħ sa l 2015 ġunju sa ġunju tal-2015 irid ikollna aħna skeda ta' żmien ċara l-atkabbir sostenibli kif ukoll għal konverġenza fiskali. Sa' ġunju tal-2015 irid ikollna skeda ta' żmien ċara sabiex nikonkludu il zona materjarja u ekonomika Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Menolis Kefalonajes, għal-minuta u l-nofs. Grazzi ħafna, grazie President. Jekk nistudjaw l-investiment reċenti li sar fl-Unjoni Ewropea nistgħu naraw li mill-Europa oriġinali ta' 10 sa' 28 pajis kellna rdoppjar ta' investiment imma hemm dewmien sinifikanti ta' 216 biljun euro anke jekk aħna nneħħu il-settur tal-binni fejn kien hemm zida Eh, tkabbir enormi fit-tmim il- um, snin elfejn um, u is-16 biljon tal-budget tal-Unjoni Ewropea l-5 biljon mill-Bank tal-Investiment u um Il-leverġu kol ta' dan il-flus kif ukoll kontribuzzjoni tal-Istati Membri dan se jwassal għat-tweġiba, għat-tweġiba għal-kriżi ta' investiment ta' zona euro. U dan se joħloq ukoll miljum post ta' xogħol sur Juncker u l-Viċi President Sir Katajnen għandhom ħafna xogħol li xi jagħmlu Irridu aħna jibdew u jinidu kampanja sabiex jikonvinċu l-investituri istituzzjonali kif skol is-swieq fl-Azja u l-Amerikas sabiex jappoġġaw dan il-pjan ta' investiment. Dan il-pjan ta' investiment ta' 300 biljun hija sfida imma se jkollu riżultat pożittiv dan huwa messaġġ li rridu nibatu l-swieq mill kultura ġifri tal-flus tal posta tirġi konna kultura ġdida ta' investiment u teħid ta' riski. Accept the blue card for Mr. Faria. Mr. Faria, one. Sir Faria, karta. Eh, grazie, Sr. President. Grazie ħafna, grazie President. Iva, mux għetnajt, eh, ma xaqx nitkellem jena parla l-kelima tissa ma ta' qabel u għal xi raġuni ma ġejx permessa, nixtieq li inti tieħu nota tal-fatt li ma ġejx permessa. Iva, ġejt informata tard wis, niskuża ruħi miegħek. Sinjura Kathleen Van Bremt għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi President. President tal-Konsil, President tal-Komissjoni nixtieq jena nibda billi naqra jena it-titlu ta' artiklu dider fil-stampa l-Unjoni Ewropea Iva, miljon flużejjet eh, fl-aeroporti jem aeroporti fl-Italja, Spanja, l-Polonja. Hemm ħafna flus li ġi investit f-aeroporti ma dan għadher li kiena għal xejn għax kienu il-xuxin il għala għajam dan il-kwestjoni. Peress li dawk li ħobbu għall-Ewropa vera imbarazzanti li naqraw artikli pal dawn imma rridu nagħmlu aħna investimenti u jiena ma nixtieqx li minix modesta ma ħna ilna aħna nomru pressjoni għal pjan ta' investimenti rridu ninvestu iktar imma mhux kollox kull proġett mux f'kull tip ta' proġett eh, partikolari li ħobxi ministru jew xi stati membri rridu investu fil-futur irridu napplikaw kriterji marbuta ma' sostenibilità u l-posti ta' xhur u rrodu aħna Wittu tri għal xoltana tal-futur rridu nħarsu lejn l-agenda digitali, l-kapital tal-bnedmin u l-Unjoni Enerġetika ġdan għal investiment li wittu tri għal futur u dana jgħamil sa' sens u mux proġetti ta' prestiġu għal ministri li ma' jwaslu għal xejn. Grazzi ħafna Sur Sean Kelly għal minuta u nofs. Iva, forsi ma nixċertezza ma l-affartu ma iktar ċari dwar proposti tal-President Juncker u l-pjan tiegħu ta' investiment eh, u naħseb li l-kol kam aħna irridu aħna nappoġġaw għax jekk dana jkun ta' suċċess l-Ewropa kollha tista' tigwadanja jekk le mbagħad l-Ewropa kollha tfalli. B'mod partikolari l-Kunsill li iva għandu responsabilità enormi naħseb li l-Parlament se jappoġġaħ minn dak li smajda l u iva, vera, ta' dispeċiri l-President kellu jidħol sabiex jitlob l kunsill sabiex impenna ruħu lejn dawn il-proposti sabiex jagħtu l-garanziji li huma maħtieġa. U l-Istati membri għandhom obbligu sabiex huma jagħmlu l il-riformi strutturali li impenjaw ruħom għalijom u kif għal Sir Webe il-mexxejtana Sina Beres u l-Irlanda li xie 45 snin li forsi ġiet ikkonsidrata bħala pajjiż miġnun ħal mezzi mediċina minkejja s-sofferenza ta' ħafna persuni issa l-Irlanda tikseb il-premji ta' reforma strutturali. U Sur Juncker tkellem dwar il-fiduċa, jiġifieri il-fiduċa, jiġifieri l-ottimizmu. 30% tal-SMEs fl-Irlanda qed jittamaw li ħajjieħdu eh, impjegati ieħor addizzjonali s-sena d-dieħla mill-inqas impjegat ieħor u jekk ħatamelek u kif diġà smajna jekk kull SMI jieħu eh, eh, ħaddiem żejjed sensolvu aħna il-problema tal-qas fl-Europa survar faċtat għal-ek. U għal-ek rridu aħna investu f'dawk l-affarijiet li huma maħtira. Grazzi ħafna Sur Kelly, Sinjura Mezzi, minuta. Signora President, Sur Komissarju, hemm bżonn urġenti li l-ewropa ssib toroq ġodda biex terġa' tniedi potenzjal ekonomiku tagħha. l-investiment huwa komponent kruċjali biex iqanqan żvilupp ekonomiku u soċjali aktar maġġel wara l-kriżi filwaqt li żgura tkabbir sostenibbli għall ewropa. il pjan il ġdid ta' investiment huwa l bidla li tant nistennew jew din hija sitwazzjoni too little too late? dan il pjan mhuwiex eżattament dak meħtieġ iżda naħseb li huwa definittivament pass li se jgħin iċaqlaq mit triq mudlama attwali li qiegħda fiha l ewropa. huwa essenzjali fil ġlieda kontra l faqar u l esklużjoni soċjali u biex itaffi l pressjoni fuq is sistema tal-għajnuna soċjali. madankollu għad hemm xi kwistjonijiet tekniċi li hemm bżonn li jiġu kjarifikati mill kummissjoni u l kunsill u dawn jinkludu it tip u n natura ta' kontribuzzjonijiet ta' stati membri u tal settur privat jeħtieġ li jiġu ddefiniti. hemm bżonn li tiġi diskussa l governanza relatata mal fondi l użu doppju ta' strumenti finanzjarji jeħtieġ li jiġu evitati. is suċċess ta' pjan ta' investiment se jiddependi fuq il puntwalità l effettività u l effiċjenza tiegħu. Sur Karinx għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Illum qegħdin nitkellmu dwar l-investimenti m'għandniex għandna bżonnhom fl-Ewropa. Għalhekk aħna nistgħu nippruvaw insibuh dan l-investiment. Nafu li id-dejn fl-istati membri <coughs> huwa ta' livell tant għalli li li m'għandniex riżorsi biex nifduh. Jifdlenna biss is-settur privat. Is-settur privat huwa eh, minkejja l-mezzi tiegħu mhux qed jinvesti fl-ekonomija, rridu nsibu it-tweġiba għal mistoqsija għaliex is-settur privat mhux qed jinvesti fl-ekonomija Ewropea. It-tweġiba hija din li ġejja. Memx. Memx fiduċja, memx fiduċja fl-ekonomija Ewropea. Ir-regolamentazzjoni hija wis ta' peace fuq spallej dak li jkun menx bizzejt flessibilità il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi soluzzjoni dwar kif nistgħu niġbdu nattiraw dawn l-investimenti privati biex ikun jistgħu jitwettqu il-proġetti imma eżis kollegi jekk l-istati membri mhux ħa jwettqu r-riformi strutturali dawn l-investimenti mhux ħajjiġu mis-settur privat irridu innaqsu is-saffi ta' burokrazija, irridu intejbu regolamentazzjoni li għata pis kbir u rridu nistimulaw il-budgets nazzjonali biex ma nofqux il-flus li m'għandniex grazzi. Danke sehr. Der nächste Redner ist nun Herr Grazie ħafna. Sur Ishvan Uhej għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President, President, Onorevoli, Kollegi. Intkom tafuwa l-espressjoni nepotja Skype għax nużawa din l-espressjoni fl-Ungerija peress li uh, il-familji ġew mifrudin mill-kriżi uh, minħabba l-kriżi ekonomika. Il-nies ġew sursati li jitilqu minn pajjiżi l-żgħażagħ it-tfal iż żar mhux qed jingħataw ħafna opportunitajiet sabiex jiltaqgħu man-nanniet tagħhom peress li kellhom bżonn mar jgħixu u jaħdmu f'pajjiż eh, ieħor u dan qed joħloq ħafna tensjoni soċjali f'ħafna pajjiżi fejn hemm ħafna ħaddiema mill-vant tal-Ewropa Ma l-ura f'pajizna memx bizzejiet tobba, memx bizzejiet nis kwalifikati, sitt mit-telf eh, zazu jew zazu watel u mill-Ungerija matul din l-aħħar sena għalhekk nixtieq li l-Kummissjoni toħroġ bi pjantazzjoni tanġibli dwar kif nistgħu ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ sabiex isibu fossom mhux biss permezz ta' Skype sabiex iżommu relazzjonijiet eh, mal-ġenituri u nanni tagħhom. Grazzi. next witness David. Grazzi ħafna Sur Kaza. nil Grazzi, Signora President. Nixtieq ringrazzja l-ewwel nett lill President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker għal dan il-pass importanti li se jkun importanti għat kabbir soċjo-ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Però jien llum ħanitkellem dwar problema oħra li teżisti fl-Ewropa, tkellimna ħanitkellmu wkoll fuq l-Ukrajna, da fil-Kunsill hemm insemma anke lir-Russja. Din il-problema ma titrattax li preżenta tal kummissjoni imma lill-Kunsill Ftit tal-ġranet ilu kellna espert ta' Nazzjonijiet Uniti f'pajjiżi, ġo Malta, fejn għalilna li se jkollna fix-xhur li ġejjin problema ħafna iktar gravi ta' immigrazzjoni mill-Afrika lejn l-Ewropa. Din mhijiex problema ta' Malta u tal-Ewropa ilna ngħiduh dan eh, u tal-Italja imma hija problema tal ewropa kollha ma jistax ikun illi ħanibqgħu waħedna f'dal mumenti fejn nafu li ġejjin problemi serji ta' immigrazzjoni mill-afrika ta' fuq b'mod partikolari. il kummissjoni għamlet ħilita kollha il parlament ewropew għamel ħiltu kollha issa jmiss lill kunsill lill istati membri illi mhux iparlaw biss Jiena jiddispjaċini li l-Presidenza Taljana immexxija mis-Soċjaldemokratiċi ma nislux kelma propju fl-aħħar mument tagħhom tal-Presidenza. Ma nistgħux nieqpaw ngħaddu lil pajjiżi bla ddoċċ. Irridu naraw solidarjetà vera. Għandna traċedja umana, ċimiterju fil-Mediterran u jmiskom tistħu bħala Stati membri qed tippermettu dan kollu. Issa u l-mument li nagħmlu azzjoni, mhux paroli. Grazzi ħafna. danke sehr, Herr Und jetzt Herr Guillaume Ballas. Sir Guillaume Ballas, minuta. Oui, euh, Monsieur euh, Juncker, Monsieur le, le Iva, représentant tal Conseil, nistennew li Sur Weber, Sur Lambsdorff, għal li Franza tittama riformi strutturali, nittama li jifmu li din għet ġiel li Signora Le bissem. U għalhekk għandna din situazzjoni llum. Iżda nixtieq nitkellem dwar l-element ewlieni. L-lum fl europa ma taħsbux li hemm differenza bejn riforma strutturali liberali li trid tnaqqas il-spiża tal-xogħol u din id-deflazzjoni. Ma taħsbux li l-investitur privat qed idum u hemm rabta mal-fatt li huwa jaf li ma tantx hemm investiment pubbliku u ftit konsum probabbli u għalhekk dan ma tantx serraħlu rasu li l-investitur ħadd ma jserraħ rasu. Hemm kontradizzjoni bej il-pjan li qed tippreżenta inti sur Junken u l-investiment pubbliku li għandu jkun garanzija l-investiment privat u din it-talba għal riforma strutturali illi l-lum ma serraħx ras iswieq u lanqas l-investituri. Danke sehr und nun. Grazie ħafna. Grazie issa nixtieqna din mikrofonu lil kellem li jmiss is-Sinjura Ellen is-Sirta Eleni Teochoris. Grazie ħafna President. Sur Juncker, inti qed li inti ressaqt pjan ambizzjuż ta' kabbir ma vera importanti li dan jiġi implementat Attualment peress li il-pajjiżi l-fqar fin-nofsinhar mhux se jkunu jistgħu jilqgħu għal ħafna iktar, hemm ħafna pajjiżi li huma interdependenti bejnietom hemm ħafna li tpoġġew taħt il-memorandum u s-soċjetajiet tagħhom qegħdin fija pożizzjoni vera terribli, rrit ikollna l-istabilità ekonomika, soċjali u politika u kollu dan ħaj kollu impatt fuq it-dħul ta' ċittadini tagħna għalhekk il-Portugal, il-Greċja, Spanja, dawna kollha, dawn il-pajjiżi kollha tibatu mill-problemi soċjali seri, min se jipprova, min se jipprova jinvesti fi eh, kondizjoni oħrajn. Il-Greċja palissa għaddejja minn kriżi oħra politika u għetni hemm qed jitkellem fuq ħruġ possibbli taż-żona uno dan se jolqot l ekonomi kollha fiż-żona uro. Hemm qed jitkellem dwar obbligazzjonijiet tal-Istat u eh, l-borsa. Ċipru u kol jitqaf l-memorandum u u koll dan il-pajis jinsab fi eh, għada vera kritika naħseb li aħna jista' jkun li ħanispiċċaw bi problema vera serja u iż-żona ora forsi ha tispiċċa tiġi mermra. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Rodriguez, għal-minuta u nofs il-Kunsell Ewropew li jmisser ikun deċiżiv biex ikollna bidla ta' vera ġewwa l-Ewropa grupp tal-SND huwa disponibbli li appoġġa il-Presidenza u l-Kummissjoni Ewropea biex eh, l-Istati membri u lejn dawn l-impenji. Għandna bżonn ta' impenji eh, serji. L-ewwel biex ikonna fondi strateġiċi għall-investiment li huma eh, li huma tajbin biżejjed biex jappoġġaw l-investiments li hemm bżonn ġewwa l-Ewropa. Għandna bżonn ukoll stati membri, kontributi tagħhom fuq il-kapital u għandna bżonn dawn il-kontributi nazzjonali biex jiġu neutralizzati għal stant dan l-impenn huwa kruċjali fil-Kunsill Ewropew li jmiss. It-tieni jitratta l-politika ta' taxxa. Għandna bżonn ta' bidla hawnhekk ukoll mhux biss dwar it-trasparenza imma wkoll biex nassiguraw li taxxi jitħallsu fil-pajjiżi fejn il-profitti isiru. Dan huwa l-impenn li għadu kimħa il-President tal-Kummissjoni Ewropea u it-tielet huwa il-mandat il mandat Eh, li eh, inata biex tiġi kompletata l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jekk hemm eh, tħassib dwar li hemm ju huwa l-tħassib dwar il-konverżjonijiet. Mingħajr konverżjonijiet ma hemm lebda futur għaż-żona euro. Vielen Dank und nun Herr Jörg Leichtfried auch für eine Minute 30. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Issur sur Leichtfried għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjura President. Hemm del fuq l-Ewropa dan huwa del tal-ġustizzja, tal-inġustizzja. Kulħadd huwa xhieda ta' dan, kull ċittadin huwa insodisfatt b'din l-inġustizzja li hawn ġewwa l-Ewropa. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn dawk li qegħdin jaħdmu ħafna biex jaqlaw l-għajxin tagħhom u li f'dawn l-aħħar 20 sena ma rawx bidla uh, fil-pagi tagħhom u fl-istess ħin l-iktar sinjuri il-banik u l-kumpaniji l-kbar qegħdin jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni. Dan huwa dak li huwa inġust u jekk aħna jirnexxielna neħilsu minn din l-inġustizzja ser niffaċċjaw problema ħafna ikbar għaliex jekk iċ-ċittadini eh, jaf ma jkunux favur ta' din l-operazzjoni ser jkunu kontra u mhux ser ikonna l-appoġġ għall-Ewropa li huwa meħtieġ. Din għal daqstant hija problema, hija problema li rridu insolvu. Hemm din l-inġustizzja il-kelim ġi interrott. Jiddispjaċini tgħid il-President mhux qed ma nix interpretazzjoni fil-Grek Sur Leifrit qed jgħid sfortunatament jien ma nitkellimx Grek, nista' nitkellem bl-Ingliż però. Le, tgħid il-President, irranġajna kollox, ik jogħġbok kompli. Nista' nibda mill-bidunet tgħid eh, jgħid Sir sur le tgħid il-President, kompli minn fejn ħallejt jiejt s sur Lajfrid hemm ġustizja ġewwa l-Ewropa u rridu nirranġaw. għandu inġustizzja tat-taxxa, irridu nelbu din il-problema u rridu nassikuraw li jkollna ugwaljanza qudiem il-liġi fl-Ewropa din hija waħda mill-valuri fundamentali. Ma jistax ikollna ftehimiet kummerċjali fejn il-kumpaniji jmorru rati speċjali mi humiex miftuħin għaċ-ċittadini normali li mbagħad iridu jmorru fil-rati eh, ordinarji. Din hija xi ħaġa inġusta, irridu noħolqu Ewropa ġusta fej kulħadd ikun indaqs u mbagħad inkunu nistgħu nimxu l-qudiem għaliex inkella ser ikolna problema kbira ħafna. Grazzi ħafna, Sinjor President, provajt inżomm mal-ħin tiegħi anke forsi xi affarijiet ma ftemux. Grazzi ħafna tal iżammejt ma dan il-ħin minkejja il-problemi li kienem bil-interpretazzjoni fil-Grik. Is-Sur Tang Grazzi ħafna President, il-pjan ta' investiment tal-Kummissjoni Juncker hija hija bidla, bidla fir-rigward taħsib politiku imma mhux eżattament eh, bidla kbira u drastika. Naħseb li kien hemm fil-fatt sforz minn naħa tal-Kummissjoni biex jinħarġ il-fondi imma hija eh, talba mill-Kunsill l-Istati Membri biex jippruvaw jikkontribwixxu għal iktar investiment. Aħna qegħdin nitolbu lill-Istati Membri biex mhux biss jkollhom eh, diskorsi sbieħ ma biex jagħmlu xi ħaġa. Irridu lil dawk il-pajjiżi li għandhom eh, possibilitajiet finanzjarji biex jagħmlu dan u jibdew jinvestu. Regoli budgetarji però għandhom xikunu ta' sara li dan għandhom jipromuovu dan kollu dan huwa l-unika mod kif jista' jkollna investiment pubbliku u privat u dan ifisser ukoll bidla għall-ekonomija Ewropea. Grazzi. Naddu issa għal catch DI is-sur um, Fleckenstein. President, eżis kollegi, xiftit klim fuq dak li aħna smajna minnaħa tal-Kunsil dwar l-Ukrajina. Aħna konat nistennew li u ma jitkelmu b'mweċċar u jihdu azzjoni deċiziva u l-appoċ għal-gvern li intazel u għal-President Poroshenko. Dan ifisser b'mod konkret li aħna għandna nappoġġawhom sabiex jimplementaw il ftejm tal-waqfin mill-ġdid, mill-ġlied. U importanti li nitkellmu wkoll mar Russja, importanti li nappoġġaw is-sitwazzjoni tal-għajnuna umanitarja, speċjalment fl-Ilvant tal-Ukrajna. Iżda dan ifisser ukoll li aħna nixtiequ nappoġġaw dan il-kunċett ta' deċentralizzazzjoni u eh, appoġġ ukoll l-implementazzjoni tal-font u tal-programm għal dan eh, tajnuna għal dan il-pajis. Issa aħna naħsbu li n-nies fl-Ukrajina hemm bżonn li jibdew iħossu ir-riforma u l-progress u l-bidliet u dan ifisser ukoll li hemm bżonn innatuhom għajnuna finanzjarja li aħna nixtiequ nofruhom ħalli bekk dan din is-sitwazzjoni soċjali illi dejjem tista' tmur għall-arf dawn is-sitwazzjonijiet importanti li naqsu kemm jista' jkun ħalli ma narawx illi huma jbatu minħabba li dawn negozjani bejn il-Vant u l-Ponent. Għandek mistoqsija tal-karta blu taċċetta? Eh, Il-mistoqsija tiegħi hija inti qed illi fil-fatt aħna għanna nofru għajnuna finanzjarja. L-Ukrajina kważi pajis fallut u ħajkolla bżon ta' għajnuna finanzjarja li tista' titla' xi 10 biljun euro. enti allura taqbel li l-Unjoni Ewropea għandha salva lill-Ukrajina wkoll? U kella s-salva lill-Greċja allura? U eh, aħna nafu li kien hemm xi 140 biljun euro li kien investit fil-Greċja. Intom tixtiequ tagħmlu l-istess bl-Ukrajna, għandek 30 sekonda sabiex twieġeb. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea waħedha żgur li ma tistax tgħin u salva lil ukrajina iva, imma iva mela le rridu ngħinuhom b'mod finanzjarju. Flimkien mal istati membri, flimkien mal-bank dinji flimkien maħattijor fuq livell internazzjonali jista' jirnexxinna ngħinuhom u anka eh, dwar ir-riformi eh, tal-Ukrajina aħna rridu naraw li dawn ikunu komplementati kif suppost inkella ma jagħmilx sens li aħna rridu ngħidu li verament għandu jinbidel xi ħaġa b'mod sostenibbli u allura jiena naħseb li aħna wkoll kemm aħna deċiżivi favur għajuna finanzjarja. Għad fadal li dissa minn nies li jixtieq jitkellmu dwar il-keċ tiegħi u nixtieq illi iżommu mal-ħin issa is-Sinjura Beressa. Grazie President. Grazie President Jiena fost dawk il-ftit li jisu il-pjani Junker bħala wieħed interessanti jekk veru ser isir l-istrument biex jintroduċi il-flessibilità għall-istati membri u uh, jużaħ fuq livell Ewropew ġifiri ċertu mod li jisiru investimenti. Il-mistoqsija tiegħi hija għal rappreżentant tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Jaf il-Kunsill Ewropew xifisser dan kollu u li ġifiri l-istati permezz ta' investimenti li huma pjuttost limitati u bil-mekkanizmu tal- um, l-accelerazzjoni jistaw fil-fat jamlu dak li vera għanda bżon l-Europa iġifiri li jżidu bissieħ l-investimenti, investimenti ta' 300 biljum tal-pjan Juncker fi 3 snin mi jumx bizzed biex neħu il-gap li jem ta' deficit ta' investiment u għal daqstantu għabis permezz tal-impen sieħ tista' tiġi solvuta din il-problema. Ma nix wis tgħid il-President issa naddu għal kellim li jmiss. Għanna bżonn ta' xogħol minnaħa tagħkom dwar il-kummenti illegali u mhux aċċettabbli dwar pajjiżi din il-ġimgħa. Huwa magħruf xin hija magħrufa x'inhi l-aġenda politika ta'kom ma tkomx id-dritt li tintervjenu fl-affarijiet domestiċi tal-Greċja. Intom obbligati li turu neutralità politika meta fil-fatt ħadd eh, il-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea iqaf aġixxi bħala spokesman għal dawk in-nies li irridu jagħtu l-flus lil Greċja jew fl-affarijiet interni tal-Greċja tgħid xi tajt mhux ser tkun tista' tgħin lill ħbieb tiegħek wara l-memorandum tal-Greċja. Kont qed tajt tix tara li inti u l-ħbib tijak mux ser tkunu tistaw tkomplu bix xogħol li bdejtu fil-Greċja. Irridu neħilsu mill-trojka mill-Greċja u naħseb li inti fil-fat u inti l-persuna responsabli għadda kollu li saħawnek. Is-sur Silikliotis. Grazie President il-Kunsill li mis ser ikun qed janalizza il-kwistjoni ta' Turkija u l-ksur ta' Turkija tal-liġi eh, eh, internazzjonali u l-kwistjoni ta' zon ekonomika ma' Ċipru eh, importanti li il-Turkija tiqaf taffeċ il-drittijiet kemm ġo pajjiża kif ukoll barra mill-pajjiż. L-istati membri qegħdin jippruvaw jipermettu l-Turkija eh, li taġiġi b'dan il-mod. X'ser jiġri? Ser jiġri biss li Turkija ser tkun inkoraġita li tkompli għaddejja bil eh, mm, bl-atteġament inaċċettabbli. Eh, jekk ma tarawx li Turkija li tagħmel progress biex tersaq lejn Ewropa, tistaw tindunaw li huma um, qed jaħdmu bis-serjetà fir-rigward tal-xogħlijiet ta' drittijiet tal-bniedem u għajdulhom jifqu biex ma jkomplux jindaħlu fl-affarijiet interni ta' Ċipru. ma li jmiss, pajjiżi Sintra, il-villaġġ tiegħi Sintra, uh, issa qed jiftaħ l-iskejjel mhux biss l-istudenti imma l ġenituri qiegħda tagħhom. Dan qed iseħħ ġewwa eh, Portugal eh, u nies bħasur Weber jemmen li din saret il-lokomotiva tal-tkabbir ġewwa l-Unjoni Ewropea. U għalfejn taħsbu li m'hemmx biżejjed flus privati u pubbliku biex l-investu f'xogħlijiet u tkabbir waqt li tax havens fl-Unjoni Ewropea u barra qed jkomplu jiġbru il-flus minn kumpaniji u individwi li evadew it-taxxi mill-Unjoni Ewropea, l-Istati tal-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni u l-Parlament eh, u l-Kunsill ser jwafqu dan l-iskandlu u jwafqu darba dejjem din il-kwistjoni ta' tax dumping u l-ksur tal-kompetizzjoni ġusta s suq uniku u jimminaw li jemju u jġibu iktar kriminalità ta' taxxa ġustizja ta' taxxa korruzzjoni permezz sistema finanzjerja tal-Unjoni Ewropea u fuq l-agenda esterna. Ma tippermettux il-krizi fir russja l-Ukrajina u t-Turkija biex ikomplu jagħmlu ħsara fuq l-interess ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-kelima ġiet interrotta. Danke. Uh, die nächste Rednerin Frau Grazie ħafna. Naddu issa għal kelima li jmiss. Grazzi fl-istat Spanjol diġa nafu tajjeb xini din tal-pjan tal-investiment ta' Juncker ħadd mandu għal fej għaliex aħna diġa qegħdin inbatu anka qabel ma jiġi applikat għaliex il-proġett pilota ta' dan il-pjan kien il-proġett Castor. impjant tal-gas li ġie finanzjat mill-Bank tal-Investiment, ma dan kien proġett li falla u swina 1.3 biljun euro. Assur Florentino Perez il-President ta' Real Madrid iżda partikolarment President ta' tielet l-ikbar eh, kumpanija tal-kostruzzjoni tad-dinja u wieħed liħu l-kontratti pubbliċi kollha dan huwa l-pjan Juncker il-flus pubbliċi li eh, jappoġġaw investimenti privati ħafna każijiet li huma għal xejn huma inutli u dan huwa din sommarju tajjeb tal-pjan Juncker. Kemm iżjed hemm ippreparati u fisem min? Ivo Weigel, Minute. is sur il-Weigel għal minuta kjoġbok. nifraħ eh, nifraħlek għal l-enerġija tijak għal ideat ġodda li għandek illum qed jisma tismana għal dawn l-aħħar jumejn għal stant grazi u nifraħlek ta' dan nixtieq fisem eh, il-ċittadini eh, nesprimi talba L-iktar anzjani għedin jistennew li tasal program u b'risposti għal kommissjoni għal bidla demografika ġewwa l-Ewropa u ma tkellimx sissa dwar dan għedin nistennew li titkellem dwar dan is-suġġett fil-futur qarib qabel il-votazzjoni tal-programm. Grazzi, is-kellim li miss s sur 3 tal-minuta. Is-summit tal-Kunsill kien dejjem interessat li jibda programmi ġodda ineħi flus minn bwiet ta' nies u jagħtihom lil monopolju l-kapitali. Aħna m'għandniex niġu zvijati mill-miżuri l-ġodda li hemm kontra il-ġustizzja ta' ġittijiet ta' nidem. U Il-Kunsill huwa sempliċement qed jaħdem u jara kif jista' jappoġġa il-gvernijiet kontra l-klassi tal-ħaddima kif għanna fil-Greċja bħalissa u minkej għal-fat li hemm problema kbira bil-sistema elettorali bil-fat li il-, il siġijiet qed jittieħdu jinsterqu mill-oppożizzjoni eh, u s-soċjetà iddejqed b'dan kollu il għalhekk il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker jgħat jipprova jintervjeni u jisalva which il-gvern Grieg naħseb li il-kellem ġi interrott. Mekk blue cards mehr jiddispjaċini tgħid il-President imma ma nistax nagħtik iktar ħin għandi żewġ kelliema oħra taħt il-proċeduri tal-catch DI. Is-sur Tipisanji. Grazzi, President. Hemm żewġ affarijiet li ħna nixtieq inqajjem issa. Wanda kienet ġa trattata fi mistoqsija tal-Blue Card. Nixtieq nixbet l-attenzjoni tas Sur Juncker dwar il-fatt li l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa ma jkoprux il- problemi kollha li hemm fir-rigward ta' taxxa kriminalità marbuta ma' taxxa eċetera. Għaliex hemm tassazzjoni żejda u xi kultant dan joħloq ħsara lill ekonomija L-Ungerija pajjiżi biex natikom eżempju huwa joffri eżempju fir rigward tal-kwistjoni tal-vat dwar li kellija ta' 27% li se tiżdied 6% mill-gvern. Din eh, tgħaddi nofs il-bej fl-ekonomija il-moħbija fir rigward tal-ikel ma jindomx jittieħdu lanqas fondi mill-fondi li huma ġa eżistenti. Grazzi, issa nadil kelma lis sinjura Flexikova. Mela f'dawn il-jiem li ġejjin aħna nafu illi qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-Ukrajina rridu neħdu ċertu deċiżjonijiet għandna sitwazzjoni hawnhekk illi mhux qed tmur għall-aħjar, anzi It tmur għallar u naħseb li dan qed jiswilna ħafna ħafna flus u dan il-flus aħna għandna bżonna malina u l-ekonomija tagħna. Ħaġa oħra hija li fl-Unjoni Ewropea aħna għandna sitwazzjoni dejjem iktar sejra għallar aħna rajna illi fil-pajis tiegħi aħna eh, qed naraw l-affarijiet sejrin iktar lura mill-qudiem aħna irridu naraw eżattament xtib ta' analizi għanna bżon u xtib ta' azzjoni għanna bżon. Jena naħseb e, u nittama li ħanużaw dan l-opportunitajiet u dan iż-żmien li għanna sabiex nejnu l-ċittadini nsibu soluzzjoni. U issa nixtieq nerġa' nistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jitkellem. U e, nitolbok li jekk jista' jkun iżomma ħames minuti jekk kien ħalli fidejk. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Signora President, jiena verrat nħu gost li inti għandek daqsek taf ċajta daqsek proset. Inti qed li li għan mal-ħames minuti. U allura ħan nipprova anzi sabiex nikkuntentak iktar li dan għandi li għandi xinejt nipprova ngħidu f'minuta. Minħabba illi jiena diġà tkellem tal bira u l-braħt lura u ġibt il-mistoqsijiet fid-dettal u uh, jina naf illi il-mistoqsijiet li kont sen wieġeb fil-fatt wieġebtom anka l ċertu parlamentari li kienu għamlu ċertu mistoqsijiet mbagħad kienu ħallew din is-sala huma. Jiena naħseb li iva fil-fatt dawk li verament għandhom bżonn lajnuna naħa tal-Parlament Ewropew, minnaħa tal-Unjoni Ewropea. E, aħna ħares u proposti anke sabiex ikunu approvati min-naħa tagħkom. Dak li għandu x'jaqsam l-investiment, aħna ħanaraw ukoll li konna l-appoġġ tal-gvernijiet. Jiena iżda kun meta attendejt il-kunsil rajt li kien hemm sitt gvernijiet li kienu qegħdin jipparteċipaw. Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew issa għamel l-ewwel pass il qudiem iżda il-pakkett għadu ma kienx implementat sissa. Ħadd ma e, xtaq jikontribuxi għal dan il-pakket ta' investiment u jiena Nixtieq nara jekk il-Kunsill Ewropew għada u pitada u x'jekkux ħa ibiddel xi ħaġa jekk mħabba li jekk ħajżomu ma dak kollu li aħna iddiskutejna f'dol aħħar ftit jiem dwar il-pjan ta' investiment, żgur li mhux ħajkonna problemi sabiex naslu għall-implementazzjoni tal-pjan ta' investiment. Il-programm fil-fatt u għasab biex aħna jkollna eh, flus tal-pubbliku eh, fu l-flus pubbliku sabiex naraw li nevitaw li jkun hemm iktar dejn. L-iktar ħaġa intelligenti li nistgħu nagħmlu huwa li jkollna iktar fondi immobilizzati ħalli immexxuhom lejn l-investiment u naraw li dawn ikunu investiti fl-ekonomija reali. U min għandu jinvesti fl-Europa jekk mhux dawn investiment l-investituri privati fis-settur privat. Importanti illi u ma jgħatu l-ispin tal-Europa li għandha bżonn il-Kummissjoni ħatara illi dawn il-proġetti mhux aħna ħanażluhom li kieku l-Kummissjoni kellha tażel il-proġetti ma konniex ħankunu ġusti, ħajkunu l-esperti illi ħajazlu dawn il-proġetti li kieku kena nazlu maħna zgur li kontu ħatpoġuna taħt ħafna pressjoni ħalli saqsuna għalfejn u kif fazinna kull proġett. Ġifini kieku ma nispiċċaw qatt u ma naslu mkien. Jina naħseb illi proġetti li għandhom potenzjal li waslu għal tkabbir ekonomiku fuq periodu twil ta' żmien naħseb li dawn huma l-iktar proġetti li ħajkunu appoġġati. Jiena naħseb illi fil-fatt għandna bżonn ta' proġetti li jagħmlu sens u mhux proġetti eh, illi ma jagħmlux sens. Allura Jiena naħseb illi kien hemm saqsin jekk għandi xi ħaġa f'moħħna diġà. Illi u pereżempju xi ċentrali atomika, ma naħsibx li din kienet l-intenzjoni tal-Kummissjoni. L-enerġija hija xi ħaġa illi hija kwistjoni u responsabilità tal-Istati membri u mhux tal-Kummissjoni. Naqleb għal Franċi. Par qui depuis quelques jours m'invite Minix impressjonat b'dawk li għal numru ta' ġranet e kienu qegħdin jistidnuni biex ma ngħid xejn meta oħrajn qed jgħidu iva tkellem. Għalfej il-President tal-Kummissjoni għandu jkun l-unika persuna li m'għandix id-dritt li tagħti l-opinjoni tagħha. Jiena ġejt mistieden għaw, u inti diskutejt, intom diskutejtu mhux bħala eh, Parlament Ewropew imma bħala Parlamenti Nazzjonali. jina politiku. U tippruvawx eh, tamlu li sarima. U jekk dak li ħanajt ħajaffetwa eh, xi pajjiż partikolari, mela hekk għandu jkun il-Kummissjoni mhux ħatala ħalqa. Danke, Herr Kommissionspräsident, und ich hätte Ihnen... Grazie ħafna, President tal-Kommissjoni. Kieku kont inti jomlok ftit minuti oħra. Jiena tlabtek biex jekk ikun possibbli żomma l-ħames minuti. Issa għandna Sur Benedetto della Vedova nitolbok anke lilek sabiex iżomm jekk huwa possibbli mal-ħames minuti. Anke meno. Grazzi, Signora President, anka inqas asmin ħames minuti, kollegi onorevoli, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lilkom għad-diskussjoni ta' dalodu. anka il- il-kummenti li saru mill-Kummissjoni mhux ħanoqgħod nagħmel anticipazzjoni għal riżultati tal-Kunsill ta' għada, iżda Palma għed fil kummenti ta' introduzzjoni tija jiena ħan wassal il-ħsibijiet tagħkom, il kummenti tagħkom dak li għeddin tistennew u anka l-kritiki li saru minnaħa tagħkom. L-inkoraġġament li waslitinna kemm fuq livell ġenerali kif ukoll fuq livell settorjali. Iġbiri li l-in mid-diskussjoni li kella xaqsam mal-pjan ta' investiment. Dak il-pjan imsejjaħ il-pjan Juncker. Palma tafu dan il-Kunsill Ewropew se jkun l-ewwel wieħed taħt il-tmexxija tal-President il-ġdid Donald Tusk u l-ewwel wieħed tal-President il-ġdid tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker anke jekk it-tnejn li huma huma ġodda f'dawn il-ħatriet tagħhom iżda għandhom esperjenza twila li rnexxilhom jiksbu fl-qatt ta' qabel tal-Kunsill Ewropew palma u għall-istess il-kasu koll għal-membri ta' numru ta' membri ta' dan parlament. Il-presidenza taljana toqrob li l-tmim taħħalek kiena nishtiq nitlob li nawguralom li sbaħ xewqat, mux bessa l konsil ta' għada, li jena ċert ħajkun kostruttiv ħafna, iżda wkoll għal-ġejjien li nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjon Vielen Dank. Die Aussprache. Grazie ħafna diskussjoni